Għazin anka Timmermans, das Wort hat jetzt Herr González Pons. Grazie ħafna, Sur González Pons, jek joġba, grazie ħafna, President. Grazzi Sur Timmermans u meħba u koll anki fissem il-PPL u għannet Sur Timmermans aħna naqblu mal-valuri illi semmejt inti fil-prezentazzjoni tijak li aħna bħala sati membri Ewropej u koll naħsbu li rridu nħarsu l-valuri u drittijiet li nqisu għan fundamentali, dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza, l-ugwaljan dinjità u Nasib dan huma ħaġa li jagħmlu n-nukleu tal-qalba taċ-ċittadinanza Ewropea. Kif qed inti wkoll, aħna għandna bżonn li naħdmu biex inħarsu daw id-drittijiet jiġri x'jiġri anke quddiem il-kriminalità organizzata u t-terrorizmu. Aħna rridu illi nużaw ir-riżorsi kollha dispożizzjoni tagħna fih dan l-istat ta' dritt sabiex niddefendu l-ispazju ta' libertà ta' sigurità u ta' ġustizzja li l-koll aħna nittamaw illi tibqa' tkun parti essenzjal l-Miljoni Ewropea bħalissa fl-Iraq u fis-Sirja qegħdin naraw Mijiet ta' Ewropej li qegħdin hemmhekk jipprattikaw it-terrorizmu u daw jistgħu jiġu lura meta jridu biex joqtlu hawnhekk f'pajjiżhom għalhekk inti xi proposti miżuri ħad tkun qiegħda tagħmel bħala membru tal-Kummissjoni biex tħares b'mod tajjeb il-ċittadini Ewropej um, qudiem dan it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Thank you for your question. Grazie mistoqsija tiegħek din hija waħda mill-iktar kwistjoni diffiċli u jaħarqu illi l-Unjoni Ewropea u l-Stati individwali qegħdin jiffaċċjaw illum il-ġurnata. Għas tista' temmen kif uħut mill-aqwa Zazax tagħna fl-Ewropa b'xi mod jitħajru jmorru f'pajjiżi oħra biex jiġġieldu il-valuri fundamentali li aħna tant inħadnu għal qalbna bħala Ewropej un bat jiġu lura bħala t-dida diretta ta' soċjetajiet tagħna. Nasib li ħaġa ovvja li s-soċjetajiet għandhom kull dritt li ħarsu lilhom infushom kontra dan it-tip ta' terrorizmu u rridu nikkooperaw flimkien bħala stati u nazzjonijiet biex naċċertaw li jirna xinna nsibu tweġiba l dina eh, teddida diretta s-sikurta tagħna. Din hija Dan huwa periklu dirett ħafna u ċar ħafna s-sigurtà tal-Ewropej kollha din hija responsabilità primarja ovvjament tal-Istati Membri l-ewwel qabel xejn. Imma bħala Unjoni Ewropea u bħala Kummissjoni Ewropea, il-ġlida kontra terrorizmu ma ifissirx illi inwarbu id-drittijiet fundamentali nixtiequ nħarsu fil-ġida kontra terrorizmu din iċċertaw ukoll illi ma nillimitawx u innaqru me drittijiet fundamentali li għandhom igawdu ċittadini tagħna, kieku kellna aħna nikkompromettu drittijiet fundamentali inkunu qegħdin inkabru il-kwistjonijiet li tassew aħna qegħdin nippruvaw inħarsu kontra terrorizmu, ġifier naħseb illi aħna rridu naċċertaw illi kull istituzzjoni u stat membru Ewropew iżomm prinċipji illi għandna fil-karta u it-trattat tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna Sur Pizzella. Grazie President l-ewwel net fis-sem tal-grupp tas soċjalisti Demokratiċi Ewropej li jina President tagħhom l-apprezzament tiegħi għall intraduzzjoni tan sabiħa li għamel il-Sur Timmerman. L-aħħar elezzjonijiet fil-fatturew rew illi kienem distak bej l-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha. U fil-fatt il-proċett Ewropew issa qed jiġi meddet u il-kura hija li jkun iktar parteċipazzjoni minn naħa taċ-ċittadina. Aħna ma rridux li nibqgħu dejjem b'din il-piramida, rridu li jkun hemm iktar parteċipazzjoni mhux ta' fuq jgħidu tisfel x'għandhom jagħmlu. Issa hemm id-dritt taċ-ċittadini illi jieħdu inizjattiva u jipproponu l-inizjattivi dinna edha fit-Trattat ta' Lisbona. Fuq kollox is-sitwazzjoni tanke s-suġġetti l-kbar, ix-xogħol, it-tniġġis, l-arja u dan huwa strument tajjeb ħafna li nistgħu nużaw ħafna li tatulna l istituzzjoni Ewropej kif inti taħseb illi bħala kommissjoni ġdida tista' tagħti kontribut sabiex inkomplu aħna dejjem inħarsu e, s-sistin demokratiċi tal-Unjoni. Grazzi ħafna jiena wkoll ħadd l-inizjattiva matul id-dibattitu fuq it-trattat tal-Lisbona illi nieħdu din l-inizjattiva. Li kun għandi l-inizjattiva tal-popolazzjoni din hija importanti ħafna politikament, dak li rajna fl-aħħar snin huwa li kummissjoni fil-fatt eh, tmixxit ovvjament mod li aħna nifmu, imma ħafna drabija tadem b'mod ġuridiku ħafna u ħafna drabi dana isir anki raġunijiet inqas politiċi iżjed legali, għalik naħseb li għandu jkun hemm attitudni iktar politika sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tara dawn l-inizjattivi taċ-ċittadini bħala inizjattivi politiċi, iva naf li kif hemm fit-trattat aħna ovvjament irridu inħarsu trattat, dan huwa it-trattat fl-aħħar mill-aħħar li tina direzzjoni u bekk għanna l-possibilità li niddiskutu anke fuq livell politiku daw il-kwistjoni. Per eżempju, jekk iċ-ċittadini ikollhom xi dubji xi xogħol qed tagħmel kummissjoni u l-Parlament u jixtiequ li jkun hemm diskussjoni politika mela ejja naqblu bejnietna sabiex ikun hemm dan id-dibattitu mal-popolazzjoni maċ-ċittadini tagħna mhux biss in-nies li hawn diġà hawnhekk fi Brussell imma n-nies fl-istati membri tagħhom li huma wkoll jixtiequ li jaraw il-Kummissjoni tagħhom tkun tagħhom u l-Parlament Ewropew ikun tagħhom. Grazzi ħafna sur Van Dalen. Aħna nistaw naraw mill-aħħar elezzjonijiet Ewropej kemm marru nies jivvotaw dejjem kull sena jmarru inqas nies jivvotaw, ġifri ċ-ċittadini jikkritikaw ħafna lill-Ewropa qegħdin u aħna ma tantx aħna popolari ħafna. U issa qegħdin nisimgħu li qed nagħtu wisq regoli, qed nagħmlu wisq regoli u ehm, nejdu l-om xandom jamlu l-ċittadini, allura ovvjament il- komissarju nominat għall-istat ta' dritt u għaflaqwa pozizjoni biex jindirizza din il-kwistjoni tista' smajt li għattilna li hemm bżonn innaqsu il-burokrazija sabiex l-Ewropa taħdem mod aktar effiċenti għandna kwistjonijiet bħal pereżempju il-proċeduri ta' xiri pubbliku, il-limiti minimi, forsi nistgħu nagħmlu ċertu avvanzi f'dan ir-rigward nixtieq nkun naf kif inti beħsibek tagħmel l-Ewropa aktar effiċenti sabiex ngħaddu minn irritazzjoni għall ispirazzjoni. Grazzi, Sur Vandalen, għal-mistoqsija tijak. Mela, jekk inti bħal dażmin sena kont miegħi fil-Pjazza Majdan f'Kiev, kont tara kif l-Ewropa tiġa tispira lin-nies għal miljuni ta' nies l-Ewropa hija sors ta' ispirazzjoni huwa dawl fejn hemm dlam. Għandek raġun ovvjament, eħe, kultant l-Ewropa tirrita l-nies ukoll e, hemm nuqqasijiet f'dak li għandu xaqsam ir-regolamentazzjoni u l-implementazzjoni tagħhom. U din hija xi ħaġa għalhekk illi rridu nanalizzawha mill-aktar qrib. U intom ukoll bħala parlamentari tridu tagħmluha din il-ħaġa u jiena semmejt fil-traduzzjoni tiegħek kif nistgħu naħdmu flimkien biex nagħmlu dan jien għandi bżonn li l-Parlament jaħdem miegħi, għandi bżonn il-Parlament jagħmel xi xogħol serju fuq l-evalwazzjoni ta' impatt hemm bżonn li nikkonvinċu lil kunsill sabiex huma wkoll jagħmlu evalwazzjoni ta' impatt sabiex huma wkoll ikun jista' jaħdmu mod iktar effiċenti. U naħseb li allura fil eh, l-immedjat dawn anki per eżempju il-negozji żgħar ta' persuna waħda tnejn jekk issaqsuhom x'inhi l-Ewropa jgħidulek l-Ewropa problema għaliex din għadejjem jimponnu iktar biżijiet. Mela jantu għam daqxej spazju biex jihdu daqxej nifsu ma jkunu jistaw ikunu ktar intraprenditoriali, taffulam daqxejn il-pis. Per eżempju, fis-settur tal-furnara, li settu li nafu tajjeb ħafna, anki l-inqas, l-inqas xiel ta' burokrazija din ħazzom l-da settur mill-impiegaw iktar nies, aħna li rridu li l-SMEs jiġġeneraw iżjed impjiegi 85% ta' kull tal-impjiegi huma propju eh, mill-SMEs fl-Ewropa. Naseb dan kollu jista' jwassal għal riżultati pożittivi. Is-Sinjura Intfeld, grazzi President u meħba li Sur Timmermans, aħna l-Alden il-qaw dina il- Eh, formazzjoni innovattiva tal-Kummissjoni, imma ċertu kandidati qalu li huma mhux ħajkunu qegħdin jaċċettaw din is-sistema fuq żewġ livelli. Inti bħala l-ewwel viċi President, x'inhu ma setat li għandek sabiex inti tidderiġi u anke turi ċertu disċiplina ma' kummissarji l-oħra, inti taħseb li s-sistema forsi allura hija tiġa tiġa minata kif inhi issa Ukoll fid-dawl tal-fanatiċi madwar id-dinja naħseb illi l-Ewropa trid tagħmel id-demokrazija li istat ta' dritt tagħha iktar b'saħħitha inti qed li taqbel ħafna ma' drittijiet tal-bniedem ma' bżonn li naħdmu biex ma mbagħad inti għamilt qed li hemm bżonn li dawn konsiderazzjoni diversità kulturali u kol dan xi fisser fisser inti ħadd tollera il-ksur ta' drittijiet fundamentali bħala tradizzjoni kulturali u ħata laqajn waħda meta jkollok stat membru illi jinjora d-demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali semi tradizzjoni inti xħat għamel ħatkun dak li tħares dritti ta' ċittadini sur Timmermans. Mela nibda fuq it-tieni mistoqsija xija mis-kwistjoni essenzjali din. Jiena ħan nipprova nikkoopera ma' kulħadd fl-Ewropa li huwa involut fil ħajsin ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq li kollna network illi kulħadd jaħdem fl-imkien ma' kunsil tal-Ewropa, l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissarju ta' Venezia, l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem, l-NGOs U bla dubju jena le minix ħa nala għajn wahda meta jkun hemm ksur ta' drittijiet ta' bniedem hemm lebda skuża kulturali jew kuntest kulturali li jista' jiġġustifika ksur ta' drittijiet ta' bniedem u kull stat membru tal-Unjoni Ewropea huwa adotta il-karta ta' drittijiet fundamentali, il-Parlament Ewropew u l-Istati membri kollha iffirmaw din il-karta l jiena li nista' nagħmel u illi inżomm li l-istati membri mal-obbligu u illi daħlu għalih. U aħna bħala kommissjoni irridu illi ninfurzaw dawn ir-regoli u l-idejat li l-istati membri stess fl-aħħar mill-aħħar intrabtu li jirrispettaw. Fuq il-kommissjoni kif taħdem tinkwetax aħna ħana ċertaw illi aħna ħa nżommu ma dak illi Propanna, President Juncker li ġi diskus ma dan il-Parlament. Aħna ħana ċertaw illi il-mod kif organizzaw il-Kommissjoni ħad foka fuq il-punti ewlenin li rridu nindirizzaw iva. il trattat huwa l-bażi ta' kollox u il trattat jagħti il-Kummissarju l-pożizzjoni tiegħu imma fl-istess ħin tagħti wkoll il-President ta' Kummissjoni dritt li organizza il-Kummissjoni tiegħu u dan għamlu b'tali mod li jippermettilna naħdmu b'mod aħjar fuq il-prijoritajiet tagħna u ħanurukom illi ħankunu kapaċi nagħmlu dan. Is-Sinjura Zimmer. Sur Timmermans, jena femti li inti ma tridx tkun ma tridx tkun isak il-pastas ta' Surjon Karma, titkun il- titkun il-bastun tijaw u hemm bżonn illi il taħdmu intom ma' tal-karta ta' drittijiet tal-fundamentali u inti allura. Fuq level ta' stati membri, kif ħa tamlu biex taċċertaw illi dawn id-drittijiet jiġu ta' sew imħarsa, mux jiġu injorati? Naf illi fid-dialogu inti ħajku tkun fi dialogu ma' parlamenti nazzjonali, allura kif ħat ċertaw illi l-istati membri ħajkollhom iżjed lesti li jieħdu programmi ta' investiment sabiex ikun hemm flejjes disponibbli għal dan il Aħna ħan iddefendu id-drittijiet fundamentali fl-Istati membri fil-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Forsi smajtu li l-President Juncker fir-rapport tiegħu kien diġà qed jgħid illi meta jkun hemm miżuri ġodda il-element soċjali irrid jittieħed in konsiderazzjoni. Importanti ħafna li naraw ukoll ħajkunu l-konsekwenzi soċjali ta' dawn il-miżuri ġodda meta ikun ħajkun hemm miżuri ġodda. Aħna bla dubju dan ħankunu qegħdin nagħmluh f'kull pass li nieħdu. Fil-rigward ta' dialogu mbagħad mal-parlamenti nazzjonali, aħna rridu naċċertaw illi il-flejjes ikunu imorru fejn huwa meħtieġ sabiex ikonna iktar impjiegi fl-ekonomija Ewropea u għalhekk nagħtu t-tama lill ċittadini Ewropej li tassew batew f'din il-kriżi. Kif qal il-President Juncker naħseb illi dan għandu x'jaqsam mal-budget ukoll illi għandna llum il-ġurnata mal-possibiltajiet nazzjonali kif ukoll investimenti permezz tal-Bank ta' Investiment Ewropew dawn huma fejt li aħna ħankunu qegħdin nikkonsidraw u jekk xilna nagħmlu dan, allura kif qal is-Sur Domborski l-bira aħna raw l-ekonomija kemm għandha bżonn ta' sew investiment illum il-ġurnata u nkunu qegħdin nagħtu dal-investiment. Grazzi ħafna is-Sur Lambert. Issa ħadd isma' daqsxej Franċiż mela Sur Timmermans mela ħanibda. Inti billi inti qed inti ħdimt ukoll fi kwistjonijiet ta' oppressjoni u problemi Ir-regolamentazzjoni aħjar. Inti għat bitċar li inti kontra l-idea ta' armonizzazzjoni fiskali tal-kumpaniji eh, fl-Europa. Imma ħna għanna 28 sistema fl-Europa u għalek is-sovranità mhix qiegħda fidejna ma fidejn il-multinazzjonali. It-tieni element, x'taħseb inti dwar l-ISDS dan il-mekkaniżmu? illi ijad dejjem jiddaħħal fil-ftehimiet ta' kummerċ għax din hija xi ħaġa illi iżomm il-pajjiżi milli jagħmlu deregolamentazzjoni. Inti taħseb li din ikoll parti mill-aġenda ta' regolamentazzjoni aħjar, grazzi ħafna sur President. Jekk tinsisti Fuq il-kustjoni tal-armonizzazzjoni tat-taxxa, naħseb li hemm ċertu limitazzjonijiet fit-trattati illi jsiru proposti għabbażi ta' trattati ovvjament, issa jekk inti ħad tipproponi bidliet fit-trattat tajjeb imma dana hija ħaġa li tittieħu żmien il-Kummissjoni għalissa titiżżomm ma' dak li għandna attwalment it-trattati kif huma issa u għalhekk le m'iniex qed nara lill unjoni Ewropea għalli għandha f'xi kompetenza f'dan il-qasam partikolari għax m'għandix. Fuq l-aċċess tal-qrati, is-Sinjura Jurova kienet ċara ħafna fuq dan is-suġġett. U naħseb kien hemm oħra oħra wkoll kummissarju nominati u koll li għam din il-ħaġa. Ovvjament, il-ċittadini Ewropej ma nistawx aħna nżommu għom li kollom aċċess għal qorti Ewropea fil-kas ta' tilwim ma naħsibx li fi trattati li għana negozzjajna għandu jkun hemm b'xi mod xi limitu ta' dan l-aċċess u fin-negozjati li ħajkollna ma' pajjiżi oħra b'mod partikolari l-Istati Uniti Dan huwa wieħed mill-limitazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea jkollha. Eh, Sur Borelli. Grazzi President. Aziz Kummissarju, inti responsabbli mir regolamentazzjoni aħjar u l-koordinazzjoni. Eh, il-portafolla ġustizzja u l-affarijiet interni. U għaliex aħna nafu u aħna mħasbin immens li parti importanti mill-fondi Ewropej b'xorta ħażina jispiċċaw għand kriminalità organizzata, nixtiequ nistaqsuk kif għandek moħok li taħdem u x'inizjattivi konkreti taħseb li tittadotta f'xi settur jew ieħor ħalli twieġeb għal ħtieġa li tibblokka l-flus ta' fondi ġejjin minn Brussell għall-intraprizi illi jmexxu l-kriminalità organizzata. Is-Sur Timmermans, hawnhekk għandna responsabilta' fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li ikollhom effett fuq il-pajjiżi membri iżda fl-istess waqt. Dak li huma fondi li l-Onorevoli Borrelli qed isemmi hemm responsabilità kbira minnaħa tal-Istati membri u xi drabi anke minna ta' entitajiet li huma ta' livell municipali mhux nazzjonali. Nemmen illi għanna bżon ta' ħidma aktar dettaljata, aktar preċiża mill-Istati membri. Dan biex inkunu żguri li dawn il-fondi ikunu disponibli, disponibli għal dak li nixtiequ nwettqu l-Istati membri. Ta' sikwit dan nħallu fidejn l-Istati membri iżda hawnhekk għandna responsabilità minnata l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej fil-konfront ta' ċittadini Ewropej li ħalsu it-taxxi u kontribwew bekk nemmen li għandna nagħmlu ħidma ta' riċerka. Flimkien mal-qorti tal-awdituri x'inkunu żguri li fil-ġejjeni kunu nafu aħjar fejn qed imorru dawn il-fondi li qed jintefqu fl-Istati membri. L-Onorevoli Hubner, grazzi President, Komissarju nominat, inti qed li sena d-dieħla kon se tippreżenta ftejim interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġi. fl li tal-Konsil Komissjoni Parlament Ewropew iddeċidew li tejbu il-koordinament tal-ħidma leġislattiva permess tal ftejim interistituzzjonali dwar ir-regolamentazzjoni aħjar għan artikolu 17 fit trattat dispozizjoni dwar il-pjanar leġislattiv u l-ftejim interistituzjonali li bxorta ħażina ma użat mill-Kummissjoni Ewropea. Nista' nimmaġina li ċ-ċittadini qed jistennew minn għanna li aħna naħdmu b'mod aktar effettiv flimkien u kieku jkollna pjanar konġunt leġislattiv aħna nargumentaw inqas dwar l-għamla tal-kooperazzjoni u nifukaw aktar fuq is-sustanza. Il-mistoqsija tiegħi qed tippjana li tħejji ftejjim ġdid interistituzzjonali fejn l pjana leġislattiv ikun inkluż jew tixtieq li taġġorna il-ftejjim interistituzzjonali tal-2003 u żżid din id-dimensjoni ġdida ta' pjana leġislattiv. Jew għandek xi ħaġa totalment differenti qed nistenna li tuġibni bil-Pollak, President. Ġinkwi Barzo, jgħid il-President. Ġinkwi, jgħid il-Viċi President, imma ma nafx ngħidlek xejn iktar. Imisni, imisni nitkellem bil-Pollak bħala tifel ta' iben persuna li ġi meħlus minn soldati Pollaki. ħan wieġbek mod preċis. L-idejat ta' regolamentazzjoni aħjar għandhom jibdew bid-dialogu mal-Parlament Ewropew għaliex il-Parlament Ewropew ħa passi għal tfassi l-aħjar ta' regolamentazzjoni per eżempju l-evalwazzjoni ta' impatt tiegħu stess din kienet ta' siwi biex tinħoloq sistema aħjar. Umbat irridu naħdmu mal-Kunsill irdu nipperswadu l-Kunsill u nittamaw li l-Kunsill isegwi l-istess approċ. Jiena nemmen li dan huwa essenzjali għaliex f'dan l-istadju aħna qed jirnexxina nivverifikaw inħejju leġiżlazzjoni mill-bidu iżda ġara darba l leġiżlazzjoni titħof din il-proċedura unika imkien fid-dinja manna l-ewwel qari tieni qal il-kolleġislatur il kunsillandu eh, membri li huma parti l-eżekuttiv, ma membru tal-eżekuttiv darhom u mbagħad fi Brussell isiru dawk li jfasslu l-liġi hemm elementi differenti. Li huma differenti minn livell nazzjonali u rridu nqisuhom dawn l-elementi. Iżda hemm dubji dwar kif nagħmlu l-affarijiet, dwar l-evalwazzjoni ta' impatt tagħna, dwar l-għamla tal-gruppi ta' esperti tagħna. Perplessitajiet dwar is-sem tal-Parlament. Jiena nixtieq inkun l-imsieħeb tal-parlament fil-ħol inta sistema ħjar. Jiena qed niproponi biex dan isir namlu bidliet u indaħluhom fis-sistema tajjeb, imma jew nibdew nidjalogaw mill-aktar fis possibbli. Ħalli niżguraw li dak li il-Parlament dak li trid il-Kummissjoni ukoll jasal għand il-Kunsill għax il-Kunsill irridu nipperswaduh biex jiġbed l-istess ħabel magħna. Grazzi, signora Bresso. Sur Viċi President tal-futur, meta naraw il-portafol tijak u l-impen tijak li tagħmel regolamentazzjoni aħjar, kif ħat garantixxi li d-dibattitu ewlieni dwar il-ġejjieni tal-Ewropa ma jiġix imwarrab, ma jingħatax il-ġemp. Bil-perspettiva tiegħek, setup li jagħti lok għall-isfruttar tal-potenzjal kollu kemmu ta' trattati u mbagħad wara jindirizza suġġett ta' reviżjoni ta' trattati, dan huwa dan huwa approċċ xieraq. U inti ta' għat l-integrazzjoni sħiħa ta' trattat dwar l-istabilità u l-koordinazzjoni u l-venanza tal-Unjoni Ewropea eh, dan daħlu fl-ewwel jew fit-tieni fażi. Ħafna mistoqsijiet Jina nemmen li sissa għadna ma sfruttajniex il-potenzjal kollu ta' trattat ta' Lisbona. Hemm ħafna elementi li nistgħu nisfruttaw ħalli nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu. Meta nkunu ċerti mija fil-mija li ma nistgħu nagħmlu xejn aktar, imbagħad nistgħu iva niftħu d-dibattitu dwar bidla fit-trattati. Jiena jiena ma rridx naġel wis f'dan id-dibattitu għaliex niftakar il-problemi li kellna l-aħħar darba biex tgħaddi l-bidla fi trattati. Kenna bżon din il-bidla ma ma kenix s seta li nipperswadu li ċittadini tagħna kollha kemm huma. Jiena għaddejt minna din l-esperjenza rajta bajnejja fil-pajjiż tiegħi u weġġatni fl-2005 din l-esperjenza. Nemmen li emmek għanna nibdew nużaw il-potenzjal tal-trattat li għanna bħalissa, illi maħnix nisfruttawħ 100%. Imbat, dwar l-integrazzjoni tal-Fiscal Compact lanqas naf xtajlu bit-Taljan, nemmen illi meħx problemi dan jiġi integrat fis sistema ta' trattati Ewropej. Ma nemmenx li hemm meħtieġa li nibdlu it-trattati biex dan jitwettaq L-Onorevoli Kirkhope, Sur Timmermans, fil-mission statement tijak u fil-tweġibiet bil-miktub qed il tiżgura għal kull proposta tal-Kommissjoni tħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Kif ukoll il-Karta Drittijiet Fundamentali. Bħala Kommissarju Regolamentazzjoni aħjar tista' tassigura wkoll kull proposta tikkonforma wkoll ma' sens komun. Wara kollox is-sens komun u il-bilanċ huwa huma essenzjali biex nagħtu soluzzjonijiet effettivi setturi ta' sew sfumati bħal sikurezza u l-ġustizja. Allura, inti x'inizjattivi komuni tibda ħalli jaġu jkun hemm il-bilanċ u l-fiduċja biex iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jħossux biss li qed jingħatawhom id-drittijiet individwali tad-dejta ma' sikurtà libertà tal-moviment u tiġġiret ukoll l-abbuż u l-Unjoni Ewropea tagħti drittijiet fundamentali kif ukoll ġustizzja u rispett ta' sistemi nazzjonali legali u jekk jogħġbok m'hemmx għalfejn twiġibni bidjalett ta' Yorkshire. Le, tuħx ħsieb, mhux bid bidjalett ta' Yorkshire. Il-pajis li jinti mitħlaq sew tiegħu. Hemmhekk twielet is-sens komun fih. U xi drabi meta segwi d-dibattiti politiċi ta' pajjiżek eh, nistaġab u ma nafx hekk u xkulħadd għadu jaf x'inhu sens komun. Jiena persuna pragmatika mens, ma rridx inkun ideoloġiku f'dan ir-rigward, iżda inti għajjem kwistjoni tas sew fundamentali li ħatkun fost liktar kwistjonijiet diffiċli dan il-Parlament, din il-Kommissjoni u l-Istati membri ħajkollhom jaffrontaw fis-snin li ġejjin. Is-soċjetajiet tagħna jinsabu taħt teddida ta' sew diretta minn persuni illi nibtu minn din is-soċjetajiet tagħna jridu jeqirdu l-valuri fundamentali tagħna ma joġobhomx il-mod ta' kif drittijiet in-nies għandhom drittijiet ugwali fis-soċjetajiet tagħna, il-mod ta' kif aħna garantejna drittijiet għal komunitajiet għal-LGBTI. U il-mod ta' kif qed jitmexxa l-istat ta' dritt irridu nħarsu li soċjetajiet tagħna kontra dawn it-teddidiet minn barra u jekk dan nagħmluh irridu niżguraw li ma nagħmlux ħsara li drittijiet fundamentali tagħna. Iżda nkunu inġenwi jekk nemnu li s-sigurtà tista' tinkiseb biss billi naraw id-drittijiet fundamentali nistaw niprotezu drittijiet fundamentali u natu u niprovdu l-ewwel ħaġa li jridu niprovdu li kull gvern irid jipprovdi l-ċittadini tiegħu jiġifieri s-sigurtà nemmen li għandna bżonn ta' dialogu mal-istati membri biex naraw kif nistgħu niksbu sigurtà iċ-ċittadini tagħna jridu jħossuhom siguri fi djarhom fl-iskejjel, fit-toroq, fil-post tax-xogħol tagħhom. L-Onorevoli Kavada. Opportunità oħra għalik biex issemmanna daqsxejn il-Franċis tiegħek. L-impetu wara l-proġett Ewropew huwa bħal imħabba trittati tagħti prova tiegħek innifsek, turi sarraf Stat membru bħal l-Ungerija għal tliet snin erba' snin abbuża mit-trattati il-libertà tal-istampa u l-lelu tal-klab tal-RTL Club. Kienem tfittix fuq l-NGOs fl-Ungerija għaliex irċevew xi fondi minn Norveġġja. It-tassazzjoni tal-kumpaniji Ewropej li mhumiex Ungeriżi jiksru il regoli tat-taxxa u l-iktar ħaġa li għandha twaqfinna id-nejna hija s-sistema tal-ġustizzja li hija neutralizzata Il-mistoqsija tiegħi hija din. Temmen li s-sitwazzjoni attwali fl-Ungerija hija dik ta' attakk sistemiku fuq l-istat ta' dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Tuża artikolu seba' jew xi dispożizzjoni intermedja? Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Din hija mistoqsija li ta' spiss tqajmet f'dawn l-aħħar snin. Ejjew ma nisewx, l-azzjoni tal-Kummissjoni kontribwiet biex jiġu solvuti każijiet ad hoc mal-Ungerija. Mal-Ungerija u mal-Istati membri kollha l-attitudni tiegħi ħad tkun waħda tampen ħalli nħadmu id-dibattitu u riċerka għal soluzzjonijiet dettaljati għal problemi li jeżistu fi spirtu ta' dialogu, mal-Istati membri kollha, dana kollu. Jiena mhux ħanoqgħod naħseba biex nuża l-mezzi kollha li għandha disponibbli l-Kummissjoni ħalli niggarantixxi ir-rispett totali ta' trattati u dispożizzjonijiet li kull stat membru għandu japplika. Il-Kummissjoni ħatuħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex nassiguraw l-implementazzjoni sħiħa tal-obligi illi ġejjin direttament mit-trattat u leġislazzjoni oħra li għandha x'taqsam ma' drittijiet fundamentali ta' ċittadini kollha. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt għal l-eżerċitar sħiħ ta' drittijiet tagħhom f'kull stat membru. Nkellem li miss, viċi president nominat, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Anzi, it-trojka imponiet liġijiet ta' austerità fil-Greċja u jidher biċ-ċar illi huma qed jiksru id-drittijiet fundamentali kif stabiliti fil-Karta Drittijiet Fundamentali. Liġijiet ta' regoli tal-austerità imposti mit-trojka mhumiex konformità mal-Karta Drittijiet Fundamentali ma dan kollu it-trojka trid timponi aktar uġieħ, aktar miżuri ta' dan it-tip. Il-Komissarju Katajnen, Komissarju nominat Katajnen, għal il-dokumenti tal-program tal-Greċja mumiex liġi komunitarja u għal il-drittijiet fundamentali ma japplikawx. Fil-kas tal-program ta' austerita, issa il-mistoqsija tiegħi għadin li ġejja meta il-Kummissjoni taġixxi bħala membru ta' Trojka hija vinkolata hija obbligata mill-Karta Drittijiet Fundamentali ħatieħdu ħatiħu miżuri ħalli ġelli ġelli l-Greċja iżżomm mad dispożizzjonijiet tal-Karta Drittijiet Fundamentali. L-ewwel nett. Nixtieq ngħid. Illi. Jekk naraw sitwazzjoni fil-Greċja illum huwa kważi miraklu kif il-Greċja setet teleb l-ikbar gwaj tal-krizi. Dak illi nqabel bejn il-Greċja u Trojka jider illi kellu effett pozittiv fuq l-istat tal-ekonomija grega issa. Jena mux ħanoqot niprofa naħrab il-fat illi dan sar askapitu ta' ħafna persuni Gregi li tilfu l-impjek tagħhom, djarhom, fiċċaw fil-faqar. Hemm konsegwenzi li qed isofruhom il-Gregi. Iżda l-pjan ta' trojka, li ġi żviluppat mit trojka, fi qbil mal-gvern tal-Greċja huwa msejs huwa bbażat fuq il-liġi komunitarja fuq it-trattati u r-responsabilità nazzjonali tal-Greċja. tal greċja bħal President elet, bħal ma' President elet Juncker, jina nemmen li fil-ġejjini fil-mizuri li ħatuħ l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini huwa importanti li jkun hemm analiżi dwar l-impatt soċjali tal-miżuri ta' programmi ta' riforma strutturali għaxa ħaġa essenzjali. Iżda mhux il li Trojka jew il-Greċja kisru drittijiet fundamentali meta imponew u meta qablu fuq pakket ta' riforma għal Greċja, iżda ma dana kollu u hawnhekk nixtieq inkun ċar daqs il-kristall. Il-karta hija xi ħaġa li l-istati membri kollha iffirmawha. Hija applikabbli għal dritti għal ċittadini kollha tal unjoni Ewropea għall istati membri. Terry Cabras. Sur Timmerman. Kif intqal qabel, il-ġit Ewropew għandu jkun ibbażat fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ma naf liħut minnhom huma traskurati u minn kif jiġri ta' spiss fid-dritt bażiku immens, jiġifieri id-dritt għandhom diskriminazzjoni anke fuq l-użu attiv tal-lingwa ta' dak li jkun. Teżor kbir Ewropew huwa dak tal-multilingwiżmu trezor li ma jingħatax biżejjed valur u mhuwiex protett mill-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid illi l-ġimgħa li għaddiet jiena kont president tal-Kumitat Traduzzjoni fejn aħna approvajna manifest dwar id-drittijiet lingwistiċi illi ġa ġiet tradotta f'aktar minn 17 il-lingwa. Nafu li id-drittijiet lingwistiċi huma tassew importanti u spiss miksura l-mistoqsija tiegħi x'ħad tagħmel inti biex tħares id-drittijiet fundamentali. Mhux biss viżavi pajjiżi terzi imma anke fiħda l-Unjoni Ewropea. Inti ħassemmi min huma tipponta lejn dawk l-istati li jiksruhom il-kellem jintfilu l-mikrofonu mill-President Iva naħseb fimna xi xtaqtejt. Palek jiena għandi għal qalbi ħafna lingwi. U l-multilingwizmu hija xi ħaġa li jien għandi viċin qalbi. Jien kont fortunat li trabbejt f'ħafna pajjiżi Ewropej u bekk kelli l-opportunità li nittallem bosta lingwi Ewropej. Dan huwa teżor fil-fema tiegħi. U tkun ħasra jekk 20 sena oħra, 30 sen oħra il koll kemm aħna nitkellmu biss l-Ingliż u namlu dan b'mod ħażin. Ejjew nitalmu l-Ingliż mod tajjeb u nħadnu l-lingwi tagħna, jew nalmu li tfal tagħna ħalli jitkellmu l-lingwa tagħhom bl-aħjar mod. Iżda naf li hemm problemi viżavi l-lingwi minoritarji fl-Unjoni Ewropea kollha u anke lil mill-Unjoni Ewropea jiena ħa naħdem mod sfiq u ħanuża strumenti li diġa għanna biex nitratta l-problemi ta' lingwi f'minoranza u naraw fejn nistgħu nikkontribwixxu għabbażi ta' dokumenti legali ħalli niżguraw li l-lingwi minoritarji jiġu imħarsa. Nitkellem dwar il-Kunsill tal-Ewropa, il kummissjoni Dritti tal-Bniedem tal-Konsil tal-Europa, il kummissjoni Olja tal-OSCE għall minoranzi Nazzjonali, strumenti fi Flensburg hemm strument illi istitut illi indirizza il-minoranzi, l-istrumenti kollha li għanna il-charter fuq il-lingwi minoritarji fil-Konsil tal-Ewropa, ma nafx jissejjaħx eżattament hekk. Naraw leġislazzjoni internazzjonali, jiena iva, nkun imsiħeb tagħkom met intom ħat interessaw dawn il-kwistjonijiet għax naf kemm huma marbuta, kemm kemm l-użu tal-lingwa tiegħek hija marbuta mal identità tiegħek u l-mod ta' kif inti tħossok bħala persuna bħala parti minn komunità. Grazzi Sur Timmermans. Is-Sur Helmajer ma nafx jekk inti xkonsu mir-rabja u l-għada li hemm fir-Renju Unit minħabba l-konsegwenzi tal-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem għana kriminali, terroristi, persuni li stupraw li ħna ma nistgħux niddeportawhom spiss jibbażaw il-każ tagħhom fuq id-dritt tal-ħajja familjari. Iżda dan il-kunċett issa qed jiġi esaġerat. Il-każ tal-Einer Hibbert, kriminal mill-Ġamajka ta' 50 sena, illi kien missier ta' tliet persuni minn tliet ommijiet imma qal illi huwa m'għandux jiġi deportat minħabba dritt tal-ħajja familjari. Din is-sitwazzjoni waslet sabiex li CHR u il-proġett Ewropew ma jibqgħux jitwemnu. X'azzjoni tixtieq tieħu jekk tiġi konfermat biex tirranġa din il-froġa u tassigura lil ċittadini ta' Renjonit illi persuni li huma ta' periklu għas soċjetà tagħna jistgħu jintbatu lura lejn il-pajjiż ta' oriġni tagħhom. Issa, jekk taħseb lejn dak ir-raġel illi grazzi għalih nibbet il-Kunsil tal-Ewropa li nebba il-Konvenzjoni Ewropea naħseb li aħna nafulu ħafna lil Winston Churchill huwa dak li nebbaħ din l-idea irrid ikun hemm drittijiet fuq livell li jmorru lil minn nation state li jistgħu jiġu applikati b'mod dirett liċ-ċittadini ta' dan l-istat nazzjon nation state. Dan huwa strument imprezzabbli fil-ħolqien ta' drittijiet għal persuni fil-żona Ewropea kollha kemm iva hemm punti negattivi u dawn għandna niddiskutuhom Meta l-gvern ta' Unit u gvern toħra jgħidu illi hemm punti negattivi u aħna rridu li dawn jiġu diskussi, iva għandhom raġun. Irridu nippruvaw insibu soluzzjonijiet. Iżda. Nixtieq ukoll ngħid biċ-ċar. Oqgħodu attenti x'tixtiequ. Jekk tridu tneħħu supremazija tal-Qorti Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem xajkunu l-implikazzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi fejn drittijiet tal-bniedem mhumiex osservati tal-immod li huma osservati fir-Renjoniet. Ħajkun hemm premessa biex issir istess ħaġa u jingħad illi aħna nħossu illi dawn id-drittijiet eh, m'għandhomx jiġu applikati għaċ-ċittadini tagħna. Għandna responsabilità fil-konfront taċ-ċittadini kollha fiż-żona tal-Unjoni Ewropea, anke lil lien mill-Unjoni Ewropea. Irridu niżguraw dak li fuq livell nazzjonali maj ma jiksirx il-possibilità li huma għandhom xi kollhom aċċess għad drittijiet tal-bniedem fejn ċertu pajjiżi pereżempju r-Russja huwa diffiċli li wieħed jikseb dawn id-drittijiet fuq bażi individwali. Ir-Russja qed taħdem għal qorti, qed taħdem fil-Kunsill tal-Ewropa. U mill-ftit postijiet eh, fejn aħna ċettaw stat ta' dritt Ivo, għoddu attenti meta jsemmu dawn l-affarijiet. Herr de Graaf. Meneer Timmermans. Sir Graaf. Sir Timmermans. Fitla l-Parlament Olandiż fil-14 ta' settembru għet l-Istat Islami komandu xaqsam xejn ma' Islam. Iżda fl-istess il is-servizzi segreti Olandiżi qalu li hemm ġihadisti Olandiżi li sejrin is-Sirja minħabba li abbażi tal- messaġġ Iżlamiku qed jagħmlu dan l-emil. L-Istat Iżlamiku minn fejn taħseb li jġib l-appoġġ mill-Induiżmu, mill-Kristjaniżmu, mill-Buddiżmu, inti kontra s-sejbiet ta' servizzi segreti ta' pajjiżek, taħseb li Stat Iżlamiku jista' jipprovdi mowġa ta' terroristi ġihadisti hemm ħafna li qed titilqu mill-Ġermanja u dan rajni fil-mezzi ta' xandir ukoll. Ma taħsibx li din hija periklu kbir anke fil-rigward is-sigurtà ta' l-Olanda ħa taħdem sur ma' programma gloss u twaqqaf din il mewġa ta' immigranti ta' din ix-xorta? Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Palissa hemm battalja terribli li qed tiġri fil-Kabani fis-Sirja fil-frontiera mat-Turkija. Hemm nies li qed jinqatlu mill-IS, mis-soldati jekk irid tissejħilhom hekk, hemm Musulmani, Kurdi u Kurdi Musulmani. Huwa ridikolu li naqbdu namlu l-IS simbolu ta' musulmani tal-Islam jekk tipprova titfall il kulħadd fl-istess keffa tkun qed toffendi miljuni ta' nies madwar id-dinja. Jiena bħala Kattoliku ma nkunx irrid inkun meqjus responsabbli għal dak li jagħmlu l-Inkwiżizzjoni ta' Spanja snin din it-tip ta' paragun li naħseb li jkun xieraq dan il-każ. Għal daqstant, meta nħarsu lejn it-tdida ta' estremisti li huma oskuri li jridu jagħmlu analiżmu sħiħ ta' palmat jamlu l-Istat Islamiku huwa li nħadnu l-valuri tagħna fuq il-rot fuq tagħna ġudajko-kristjani u anki fuq l-valuri ta' li ħadnu koll il-komunità dinija tal-musulmani u fuddek dak rigward taħna alleati għanna bżon xulxin, irridu naħdmu fl-imkien u mux naqaw fil-nassa li naħsbu f'termini ta' gwerer reliġjużi, bek biss nistgħu nerbu din it-teddida soċjetajiet tagħna. Dan huwa fundamentalment dak li jfisser il-valuri Ewropej, rispett għad diversità, rispett għal libertà ta' reliġjon u rispett għad drittijiet li anke ħafna nies issiltu għadhom qed jissiltu għalija feħdan l-Unjoni Ewropea li jinsu bħala drittijiet miksuba. Grazzi. Il-President, Sur Svoboda. Grazzi, Sur Timmermans, għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel nett l għol mistoqsija għandha x'taqsam ma' dak li diġa' semma fir-rigward il ftejm interstituzzjonali fuq tfassil ta' liġi aħjar. Lest tibda negozjati diġà minn din is-sena u mhux tħalli għas-sena d-dieħla kif indikajt fil-tweġiba bil-miktub biex bekk l-ftehim interistituzzjonali ikun adattat għall-ambjent li hemm stipulat fit trattat tal Lisbona din hija xi urġenti fl-opinjoni tagħna. It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam mal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. It-tweġiba bil-miktub tiegħek ma tantx eh, tindirizza tħassib tal-Parlament fl-assenza ta' kriteri konġunti. Kif ħejġu applikati l-kriteri ta' trattat fit tfassil tal-liġi? Kif għatamel kummissjoni? Li ma tip ta' passi konkreti hemm għajr li toqgħodu tqajmu l-affarijiet fl-affarijiet tal- fuq il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali ħatamlu progress fuq id-dokumenti tal-linjament jew le. Grazzi. Fuq l-għol mistoqsija tiegħek inti tistaqsi jekkux lest nibda nitkellem għal parlament fuq il-ftejm interistituzzjonali fuq tfassil ta' liġi aħjar, iktar kmini, iktar mill-li iktar tard. L-unika raġuni għal fejn jena referejt s-sena d-dihla hija li l-ewwel President elett Juncker kien qal li rridu nqisu leġiżlazzjoni eżistenti. Dan ikun il-punt ta' tluq tiegħi bħala priorità, iżda jekk hemm xewqa fil-Parlament li nibdew dan ix-xogħol iktar kmieni jien għad-dispożizzjoni tagħkom. Ħawiex bekek. Nifhem l-urġenza tiegħek u jekk il-Parlament irid jibda jitkellem issa llum qabel għada jien għad-dispożizzjoni tagħkom. Fuq l-atti delegati u ta' implementazzjoni, qed nara l-ġew lajnen u niftakar meta fassanna trattat ta' Lisbona kollox bder bħala loġiku li konna din id-distinzjoni fl artikoli 291 u design. Fuq il-karta kollox jidher loġiku imma nista' nifhem il-perspettiva għall parlament Ewropew li l-għażla għal waħda jew l-oħra jkollha l-implikazzjonijiet tagħha fuq ir-rwol tal-Parlament dan nifmu. Allura l-unika mod kif il-Kummissjoni tista' taħdem u viċi versa Jek tagħmlu din l-għażla, huwa li jkollok problema mal-Kunsill għax il-Kunsill ikun irrid mod ieħor. Hija konsegwenza loġika, konflitt ta' interess bejn żewġ istituzzjonijiet u l-Kummissjoni tinsab bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. L-unika ħaġa li tista' tagħmel kummissjoni u nemmen bisih fuq dan huwa li nkunu loġiċi u oġġettivi dwar il-kriterji li aħna napplikaw. Il-qorti ma tantx tatna jnuna u tajt le, solvu il-problemi, minnajr eh, manuri nuqqas ta' rispett lejn il-qorti, ma din hija l-indikazzjoni li tatna l-qorti, u iva rridu nsolvu l-affarijiet aħna l-ewwel, imma l-punt ta' tluq huwa li jkollna kriterji oġġettivi biex nideterminaw jekk l-affarijiet humiex atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Signora Silva Perreira. Obrigado. Obrigado, President. Sur Silva Perreira. Grazie, President, Kommissarju nominat. Nishtiq nistaqsik din il-mistoqsija. mistoqsija tiegħi hija dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali tal-governanza ekonomika. U anke l-mod kif l-Unjoni Monetarja u Ekonomika qed tissawwar. Fit-tweġiba bil-miktub tiegħek lill-Parlament Ewropew qed mod ċar ħafna illi memx ħtieġa għal istituzzjonijiet paralleli għad-żona euro u li l-proliferazzjoni tal-istituzzjonijiet għandha tiġi evitata. Dan xi fisser? Ifisser illi ntaħseb li l-idea li noħolqu parlament għad-żona euro hija xi ħaġa li misser tappoġġa? Grazzi. Sur Timmermans, Iva, din hija l-pożizzjoni tiegħi, m'għandha xejn inżid. Nista' nieqaf hawn ftit sekondi, President, għax din hija l-pożizzjoni tiegħi. Tajjeb ħafna jgħid President. Is-Sur Orjodowski. Grazzi, President. Żewġ mistoqsijiet minn naħa tiegħi semmejt tfassilta liġi aħjar. Tista' tina eżempji ta' biċċi ta' leġiżlazzjoni li għandhom jiġu revokati għaliex illum hemm leġiżlazzjoni li huma kontrarji għall-attività tan negozju fl-Ewropa. It-tieni, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Kellimt ħafna tajjeb dwar din l-inizjattiva u hija waħda mill-iktar inizjattivi importanti. Għanna l-inizjattiva One of Us fejn hemm iktar minn żewġ miljun firma dwar waħda mill-iktar drittijiet fundamentali għal bnedmin, dritt għal protezzjoni tal-ħajja, ma din ma aċċettajtuwix bħala Kummissjoni Ewropea, intat li l-Kummissjoni Ewropea m'għandix taqbad u tagħmel għażliet ta' kafkaf u għandha tqis brispett kull inizjattiva ta' ċittadini. U għalhekk dan ma jfissirx li inizjattivi bħal dawn lesti iktar naċċettawhom jekk adottaw dan l-approċċ. Fuq l għol mistoqsija tiegħek Waħda mill-iktar daqqiet taħarta l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'din l-aħħar sena kienet kwistjoni żgħira ħafna fil-fatt. Il-vażetti taż-żejt. Dan kellu impatt kbir fuq l-Unjoni Ewropea li tkun qed taġixxi b'ħafna A fuq kwistjonijiet żgħar u mbagħad tinħebba wara subajja fuq affarijiet kbar. Ma nafx min ħareġ biha din tal vazette tal-żejt, iżda aħna rridu naffukaw fil-liġi tagħna u kif infasslu l-leġislazzjoni tagħna b'mod tali li kulħadd jiġbed ħabel wieħed fil-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Kulħadd jieħu sem fil-gruppi esperti ikollu sens komun biex nikwota dak li qal sur Kerkop biex dak li jkun ikollu reazzjoni ta' intuizzjoni u mhux approċċ li ma jagħmel sens fil-leġiżlazzjoni Ewropea u għalhekk dak li qed niproponi u issa nistgħu nitkellmu fuq affarijiet konkreti ħafna huwa li nippruvaw nibdlu il-kultura stess ta' kif ifeġġu il-proposti mill-istrutturi tal-Kommissjoni u mbagħad jiġu diskussi fil-Parlament. Dan ikollu numru ta' implikazzjonijiet fuq kif norganizzaw xogħolna, fuq min nistidnu biex jikontribwixxi għax xogħol tagħna u għandu wkoll effett pożittiv enormi fuq ċittadini Ewropej. Dak li għandu x'jaqsam l-inizjattiva ta' ċittadini Il-Kummissjoni formalment u legalment kella raġun fuq l-tweġiba tagħha l-inizjattiva. Il-Kummissjoni kienet Ehm, entità numru wieħed f'dan ir-rigward u kella raġun. Imma ma jfissirx li dibatti politiku jiqafawn ma jkunx hemm l-ebda dibattitu politiku, anzi, għandu jkun hemm dibattitu politiku ma min ħadin l-inizjattiva u ovvjament ninvolvu l-Parlament Ewropew f'dan id-dibattitu. Il-President. Grazzi, Signora Grisbeck. Grazzi, Viċi President nominat. Inti qed li inti pragmatiku u imsieħeb għal Parlament Ewropew vizavi speċjalment il-Kunsill. U impenjajt ruħek li tagħmel użu sħiħ tal-potenzjal li hemm disponibbli għalina mod partikolari dak li għandu x'jaqsam id-dibattiti dettaljati fejn ikun hemm tweġibiet sħaħ u nużaw id-dispożizzjonijiet kollha u d-dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet fondamentali. Forsi nirreferi għal passat fej kont ministru tal-affarijiet barranin f'pajjiżek, meta kont kontra kwalinkwa tip ta' sanzjoni fil-Kunsill rigward l-Ungerija. Bdilt fejmtek minn dak iż lawn? hawn Issa b'din kariga ġdida li jista' jkollok, it-tieni rispett għad-drittijiet. Dan għandu jiġi valutat u evalwat fil-liġi tal-istati membri, pero dan jista' jiġi garantit biss jekk il-Kummissjoni timpenja ruħa li tiżviluppa indikaturi li jkunu benchmarks Kif nistgħu ikon rapproċċ aktar sistematiku u forsi nużaw l-artikolu 7? Irid ikollok indikaturi operattivi li jitlu fis għal kull stat membru. X'tista' tgħidilna fuq dak li qed nagħmlu għaċ-charter tal-drittijiet fundamentali? Ma naħsibx li hemm stat membru wieħed li minn żmien għal ieħor ma jkollux problemi fir-rigward id-drittijiet fundamentali ħadd m'għandu kuxenza safja fuq dan l-affarijiet, kulħadd jiffaċċa dawn il-problemi, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu u kulħadd għandu bżonn lil xi ħadd fil-Kunsill, fil-Kummissjoni, fil-Kunsill tal-Ewropa, kull imkien, anke fl-aġenziji differenti li għandu x'jaqsmu mal-rispett ta' drittijiet fundamentali. Kulħadd imħasseb dwar din is-sitwazzjoni, issa fuq l-Ungerija dak li jett fit-tweġiba lill kollega tiegħek huwa li rridu nibdew billi konna dialogu. U l-Kummissjoni hekk għamlet billi pruvat issolvi b'termini prattiċi ħafna diffikultajiet konkreti. U rajt żewġ każijiet fejn il-Kummissjoni kellha suċċess biex issolvi problemi komplikati ħafna dwar regoli u drittijiet in ġenerali fl-Ungerija. Dan mhux itmim u ħantenni li ħanużaw kull miżura possibbli fid-dispożizzjoni tagħna jekk l-istati membri ma jkunux lesti ibidlu l-attitudni tagħhom jew l-leġiżlazzjoni fejn dan ikun bżonn u jkun kontra l-standards u l-miżuri Ewropej. Issa fir rigward l-indikatura l-istati membri kollha li semmejt inti, ejja nibdow bil-kollokjum annwali, ejja naraw laqdiet l-oħra u l-organizzazzjonijiet l-oħra x'jagħmlu fl-Ewropa li għandhom involviment f'dan il-qasam. Naħseb li hemm firxa wiesa ta' esperjenza, ta' arfin, ta' analiżi li bħalissa mhux qed tiġi dejjem użata mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u naħseb li l-pass numru wieħed huwa li nħarsu madwarna naraw xem x'jeżisti xem minn barra u naraw x'nistgħu nagħmlu. Jekk dan ma jkunx biżejjed jien nesterressaq proposti, iżda ejja nibdew billi nqisu x'għandna a dispożizzjoni tagħna. mbagħad naraw l-istrumenti li għandna bżonna, xafna drabi diġà jkunu qegħdin hemm. Grazzi Sur De Jong. President, Kummissarju nominat, Meta l-kollega tiegħi Sinjura Zimmer resqitlek mistoqsija dwar l-implikazzjonijiet soċjali ta' leġiżlazzjoni aħjar li titqis, hija xi ħaġa li nappoġġa. Imma x'ngħidu meta nitkellmu dwar il-Greċja? Kien hemm kwistjonijiet ta' faqar u ta' miżerja li ġew bħala riżultat ta' politiki tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm żewġ temi speċifiċi minn għandek nixtieq nisma'hom minn għandek ħa taqbel li tagħmel l-almu tiegħek biex mhux biss l-Istati Membri manke l-Unjoni Ewropea stess tkun tista' taqbel u tiffirma il-Charter Soċjali Ewropew ta' drittijiet fundamentali u dan japplika wkoll għat-tieni każ tiegħi fir-rigward il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ħa tiġġielet il-faqar u l qatt bil-mezz tal-miri tal-Europa 2020 ħaddaħħalhom fil-programm ta' integrazzjoni tiegħek? Grazzi. is Timmermans. dil għada kurrenti palissa qed nistennew biex il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja toħroġ l-opinjoni tagħha fuq il-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem. ċala darba jkonna din l-opinjoni, mill-aktar fis possibbli jiena niżgura li l-Unjoni Ewropea tkun firmatarja għal Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali. Dan ikun l-ewwel pass tiegħi. Dan ifisser illi l-istituzzjonijiet Ewropej minn dak il-mument lem ikunu vinkolati minn kull regola li hemm fiħdan il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u naħseb li wasal iż-żmien li nagħmlu hekk. Fuq, fuq il-Charter Ewropew, Soċjali Ewropew din xi ħaġa li ma nistax nimpenja ruħha ruħi fuqa għalissa, ma nistax nikommetti ruħi minn issa biex nara relazzjoni ġeni bejn il-Kummissjoni u il-Charter Soċjali Ewropew minħabba diffikultajiet u restrizzjonijiet u ramifikazzjonijiet li hemm fuq livell legali, imma dak li nista' nsarraħlek rasek fuq huwa li ħanati ħarsa li dan mill-aktar fis possibbli lest nara li huma l-aspetti sali ma punt il-Kummissjoni speċjalment ma anke l-Unjoni Ewropea jistgħu ikunu firmatari għal Charter Soċjali Ewropew ikolli ngħid illi m'għandi stampa ġenerali dettaljata fuq l-affarijiet u implikazzjonijiet soċjali u kostituzzjonali. Fuq l-Ewropa 2020 dawn huma parti kostitwenti tal-programm Ewropew li l-Kummissjoni Juncker tixtieq tiżviluppa u ta' bilħa aħna mbagħad niddiskutu dawn il-punti magħkom bħala Parlament Ewropew. Is-Sinjura Sargentini. Grazzi, President. Nixtieq nsemmi mistoqsija li semmitlek is-Sinjura Grisbeck ftit minuti ilu dwar id-drittijiet fundamentali fl-Ungarija. Nifmek inti tgħid li jridu nidħlu f'dialogu iżda nemmen illi l-Parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni ilhom jiddialogaw mal-Ungerija l-bosta snin u dal-Parlament is-sena li għaddiet f'rapport minn kollega mill-ħodor tiegħi għal li rid ikonna dialogu tal-artikolu numru 2, dialogu mal-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Parlament. U għal-Kabinett Olandis dak iż-żmien intet li din il-proposta mhix neċessarja xi sitwazzjoni tal-Ungerija ma waslitx fi stadju fejn is-sanzjoni jiet jibdew japplikaw. Ftit xurilu il-President Orban rrit li kunem stat mux liberali u qabbel din il-qada mal-qada tal-Russja jo ċina. Walek il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Ma taħsibx issa li din hija teddida sistemika u jekk il-qafas tat ta' dritt mhux ħaj jitmexxa fid-direzzjoni tajba, ma wasal żmien il-Kummissjoni tieħu azzjoni issa? bħala parti mill-istess qafas ta' stat ta' dritt? Grazzi. Missur sur Timmermans, mikrofon għal kelli. Grazzi ħafna. Mela, kieku kelli wieġeb għal dak kollu li għandu x'jaqsam mala konsegwenzi politiċi fil-Sur Viktor Orban, ikolli nqatta ħafna iktar ħin milli għandna, imma Max van der Stoel kien il-missir politiku tiegħi u qal u jinnemnu illi għandna nagħtu ħarsa lejn dispożizzjonijiet legali preċiżi. Tittati ħarsa lejn l-imġiba tal-istituzzjoni tal-istat vizavi ċittadini titħares bi preċiżjoni u tajt jekk dan ux kontra regoli Ewropej u l-standards u l-miżuri Ewropej. Issa, inti tgħid Pala viċi President tal-Kommissjoni jekk niġi konfermat din hija xi ħaġa li nindirizza. Iva, l-Ungerija huwa stat membru u naħseb li d-dialogu għandu jkun il-kelma ewlenija għalina. Jiena ħankun qed naħdem ma' ministri barranin oħrajn tliet oħra fejn aħna fuq livell ta' kunsill ħadna deċiżjoni li dan kien bażi għal drittijiet fundamentali fl-istati membri biex dak li kun ikun jista' jiddibattihom fuq livell politiku kien hemm erba' pajjiżi inkluż l-Olanda li ħadu din l-inizjattiva u għamluha tagħhom. U minn ġdid kollox jibda bid-dialogu u mhux se noqgħod lura jekk id-dialogu ma jagħtix il-frott li aħna nixtiequ naraw, allura mbagħad nimxu bil-miżuri. U dawn jistgħu jkunu proċeduri ta' ksur sa saħan sitra l-artikolu 7 u koll jekk dan ikun neċessarju. Jimuser, nibżallu li nuża dawn l-odot jekk ikun hemm bżonn, jekk hija kien hemm xi ħaġa li urtat nibdaw l-aħħar 17-il sena hija il nuqqas ta' kapaċità tal-Unjoni Ewropea li ma titkellimx voċi soda fir-rigward il-stati membri, imma mbagħad malajr naqbdu ngħidu b'vuċi għolja u najtu kontra dawk li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, allura hemm bżonn nagħmlu bidliet fuq strumenti politiċi konkreti u li jeżistu. Grazzi, Sur Holmar. Sur Timmermans, nistaqsik, taqbel miegħi li l-mandat tar-rest Ewropew qed joħloq inġustizzi kbar? Immur kontra prinċipji bażiċi li huma mħadna minn ċittadini tar-Renju Unit tal-sekli sħaħ, għal pereżempju Abeus Corpus u Tribio Juri Jiena ndirizzajt każ fejn żewġ kostituenti tiegħi jintbagħtu l-istat membru ieħor u nżammu f'kondizzjonijiet atroċi għal tliet xhur li matul dan iż-żmien ma natawx data tal-proċess laqqas ġew sigurati li ħajkollhom traduzzjoni fil-proċess tagħhom u laqqas biss nataw dettalji tal-akkużi li kienet qed jaffaċċaw. Dan ġara fuq allegati eh, fuq allegazzjonijiet li ma kinux jiġġustifikaw l-estradizzjoni. Dawn għaddew minn ħsarat intollerabbli għal ħajja personali tagħhom il-karrieri karriri tagħhom. Dan eżempju wieħed biss hemm ħafna minnhom. Illum kwalinkwa ċittadin tar-Renju Unit jista' jintbagħat barra mill-pajjiż kapriċ ta' xi ħadd ieħor mingħajr ebda kontrolli mingħajr ebda verifiki xejn. Inti ser tagħmel sur Timmermans biex ittem din l-inġustizzja. Grazzi Sur Timmermans, grazzi għat-tieni mistoqsija tiegħek. isa riflessjoni tal-mistoqsija ta' qabel tiegħek fejn inti qed li l-Ewropa tagħti wisq drittijiet liċ ċittadini tar-Renju Unit u issa qed tgħid illi l-Ewropa mhux qed tagħti biżejjed drittijiet. Klim li l-mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma'. Naħseb li l-mandat tar-Rest Ewropa huwa suċċess. Skonti, jekk verament irridu niġġieldu il-kriminalità, f'qasam Ewropew għandna bżonn disprat tal-mandat tar-rest Ewropew u għandna bżonn garanziji legali għaqlin u sodi rispett ta' drittijiet fundamentali għal dawk li ġo arrestati għabbażi tal-mandat tar-rest Ewropew. U ovvjament ma nistax noqgħod nidħol fil-merti tal-każijiet li inti semmejt hawnhekk mill-mod kif semmejt l-affarijiet vera orribli, nammetti, imma mill-pożizzjoni tiegħi ma nistax noqgħod nagħmel ġudizzi fuq dal-każijiet speċifiċi li tisemmi inti, imma inħoss u nsostni illi meta nqisu l-teddidiet li qed naffaċċaw, meta nqisu l-kapaċità kbira li għandha l-kriminalità organizzata li opera fuq skala globali biex ma nsemmux l skala Ewropea, li niġildu l kriminalità fl-Ewropa teħtieġ dispratament li jkun hemm il-mandat tar-rest Ewropew u dan inħoss li huwa wieħed mis-suċċessi l-kbar fil-qasam tal ġdida kontra l-kriminalità. Grazzi. Il-President, il-Sinjura Le Breton. Sur Timmermans, President Juncker għal li inti il-spalla tal-lemin tiegħu vej inti kollok vito saħansitra fuq l-inizjattivi ta' kommissarji oħrajn din il-promotion waslet grazzi għal ħafna nazzjonijiet fostom Franza li tkellmu kontra l-Unjoni Ewropea għax ix-xogħol tiegħek huwa li serraħ ras iċ-ċittadini tal-Ewropa. Inti uffiċjal diplomatiku li jaf jiżen kliemu u tittiżgura li l-Kummissjoni Ewropea ma titpinġix bħala xi li qed titmexxa minn xaħat li għandu għal-qalbu tax havens, imman ta' falli jekk ħat tibda fuq din is ħażinax, qatt ma ħanqisu l-affarijiet li jrid li jridu ċittadini, kif jistgħu jemlu ċittadini li hemm verament sussidjarjetà jekk l-Unjoni waslet biex l-istati membri jitpoġġew taħt id-diktat tal-austerità u kif tista' tejjeb ir-rispett ta' drittijiet fundamentali jekk qed aktar ħin dwar l-lobbies tal-LGBT iktar mill-li toqgħod tieħu ħsieb in-nies li qed ibatu, l-miljuni ta' nies li qed ibatu minħabba l-awsterità. nipprova nsib mistoqsija f'dak kollu li qed inti, Sinjur. ħu nibtik tweġiba imma qisu inutli biex nista' nagħmel jien f'dawn ħames snin ġejjin. Xorta waħda. Dejjem jekk ovvjament il-Parlament japprova l kariga tiegħi. Ma dana kollu jek niftakar sow. Fl-Europa ta' żmien ġenituri tiegħi jew in-nanniet tiegħi ħadd ma seta' jitkellem jekk ikun omosessuali u l-qasbis kienu jazzardaw joħorġu barra minn darhom għax kienu jaqalaw iswat minn esponenti tal-lemin. U naħseb li sa fl-Unjoni Ewropea għandna nies tal-istess sess li għandhom l-opportunità li jistgħu jiżżewġu. Allura ġara nara espressjoni ta' kultura ta' drittijiet uh, tal-bniedem li hija essenzjalment Ewropea li nibtet u twildet mir rivoluzzjoni Franċiża li wara kollox kienet ibbażata fuq is-sisin ta' drittijiet fundamentali stabiliti minn Franza drittijiet indaqs għan-nisa u l-irġiel. U dan jorbot ma l-ideja li Jean Jolet jitqatel minn nazjonalista. Mit sena ilu, għalek Franza għanda tkun gburija għal din il-ġlida li resqet grazzi għal pajizi bħal Franza li l-lum nistaw kif kifet ngħixu għabbażi ta' drittijiet fundamentali u għanna kunu gburin minn dan. Il-President, il-Sur Delange, anzi, Signora Delange, jek joġbok. Għadek ma tafx minn jien, ma ġaraxi. Jien lek mistaqsija bil sint twelidi, l-għandi l-opportunità. ħafna drabi għal li dawn ismiħ kull ma jkunu kwistjonijiet ta' ġewwa tal-partiti politiċi. Jiena mhux parti mill-familja politika tiegħek imma nittama li tagħmel l-almu tiegħek hawnhekk, inti jett inti stess li l-Ewropa tbati minn nuqqas ta' fiduċa. U dan qed naraw fost iċ-ċittadini. Nistgħu nixbu l-fiduċa lura biss billi nuru li nistgħu nkunu ta' fiduċa, ta' tnebbih fl-Unjoni Ewropea. U dan tista' tagħmlu billi tifoka fuq l-affarijiet li tħoss li huma importanti li jistkatru l-impjiegi u tkabbir. U hekk għandha tindirizza l-Unjoni Ewropea u mhux toqgħod tara l-irqaqat u l-affarijiet iż-żgħar. Għal daqstant, jiena nixtieq ngħid li esprimejt ruħek tajjeb, għandek ħafna lingwi, però jekk naraw il-proposti, drabi naraw li ma tantx ħajwasluna fejn nixtieq u jekk dan ikun il-każ lest waqqafhom u ser jiġri sa ħames snin oħra. Nixtieqlek ir-risq għal ħames snin li ġejjin fil-ħidma tiegħek. Is-Sur Timmermans. L-ewwel xogħol tiegħi huwa li niżgura li kull kummissjoni twassal regolamentazzjoni aħjar għaliex jekk kull kummissarju idaħħal frasu li jridu konna approċ differenti għal leġizlazzjoni biss il-regolamentazzjoni aħjar tkun ta' suċess, ma tistax tistennaw li jien nkun jisni xerif li ħanoqot għassa l-kull kummissarju noqot nġiel l dak li jkun jagħmel dak li ma jridx. Le, jek naħdmu bħala kolleġ biss nistaw innaqsu l-leġizlazzjoni fejn mhix meħtieġa u niżguraw li l-Ewropa tiffoka fuq l-affarijiet li għandha tagħmel u mhux tagħmel affarijiet li trid tagħmel. L-istruttura tal-Kummissjoni hija msejsa fuq governanza kolleġjali. U rridu nistabilixxu id-dritt li nistabilixxu l-aġenda u jiena nkun involut flimkien mal-Viċi Presidenti tal-Kommissjoni biex niddeċidi x'għandu jiddaħħal fuq l-aġenda li ma punti huma lesti li jiddaħħlu fuq l-aġenda u jekkux l-istrument u l-ħin propizju biex dan isir. Jekk dan ikun il-każ nistgħu nimxu l qudiem biha. Vito ħaġa stramba, Vito musser taħdem jekk titkellema, tipprova jekk toqgħod tuża bħala sawt biex tuża bħala teddida, m'għandix m'għandekx tuża kosta kollox Iżda, jiena ċert li forsi nistantik eżempju, jiena kont involut b'żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni, b'amliet politiċi differenti. Formalment il-gvern Olandiż jieħu deċiżjoni fuq maġġoranza ta' voti li nxteħtu żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni twettqu fejn ma biss kellna nivvotaw darba għaliex ħdimna kunsens bħala kolleġġ u l-mod kif qed tiġi strutturata l-Kummissjoni issa ħad tiffaċilita għandna l-ħajja biex naħdmu hekk biex naħdmu permezz ta' konsens bħala kulleġġ biex niksbu dak li Sur Juncker stabilixxa biftejjin magħkom. Is-Sur Lajnen. Jekk jogħġbok. Aziz Franz Timmermans, inti qed fir-rimarki tiegħi illi uh, dawn ismieħ isom avveniment kbir għal l-Unjoni Ewropea u ta' belħaq ixbissin kandidaten, il-kandidati ewlenin kienu kol wieħed minn dawn il jim gbar importanti, ma' memx 28 minnom. Inti x'taħseb dwar l-2019 u s-sistema tal-spitzen kandidaten? Jekk ikonna sistema unika ta' liġi Ewropea, liġi elettorali Ewropea li tkun tista' tħaddan dan il-punt fija fuq il-mistoqsija dwar min għandu dritt li ta' inizjattiva l-leġizlazzjoni. Il-Kommissjoni tradizjonalment għandha l-monopolju ta' dan u meta l-Parlament ressa inizjattivi leġizlattivi, inti semmejt per eżempju l-inizjattiva ta' ċittadini li għandha tkun l-okkazjoni biex nibdow dibattitu kbir. Imma l-Parlament ukoll rid jeġixxi f'dan. Man kan vieles über Spitzenkandidaten sagen und ich habe da auch Grazie. Naħseb li nistaw nejdu ħafna affarijiet dwar l-idea tal-ispizzin kandidatin u kellna diskussjonijiet anke mal-President tagħkom, imma ħaġa waħda żgur kieku mhux għall-ispizzin kandidatin, kandidati ewlenin. Din il-Kummissjoni Għatma kien ħad tkun edawnek dan il-mod fil-Parlament Ewropew dinja l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew irnexxielu jiddetermina permezz ta' partiti tiegħu min ħajkun il-President tal-Kummissjoni u nemmen jien dan huwa eżempju ta' tiġdid demokratiku u taf sur lajnen kif jaħdmu daw l-affarijiet ġara darba tkun edemmek is-sistema diffiċli ħafna terġa' lura. Wieħed jista' forsi jiddubita mill- passi demokratiċi li jmiss anki f'dak li għandu x'jaqsam l ispizzent kandidati imma dan ma jfissirx li ħajkun hemm iżjed nies li ħajmorru jivvotaw il-biċċaj li effettwa mod kif naħdmu aħna hawnhekk u naħseb illi bidel l-affarijiet f'dan is-sens iva. Iżda da jfisser li ħajkun hemm xi liġi elettorali Ewropea ma naħsibx li l-Kummissjoni hija l-istituzzjoni li għandha tieħu dik l-inizjattiva forsi l-Parlament Ewropew jaf ħossu eh, li għandu jagħmel dan jew l-Istati membri imma t-trattati attwali ma naħsibx li permettu din il-possibilità artiklu 225 ta' kif il-Kummissjoni għandha tirreaġixxi għal proposti tal-Parlament Ewropew jindirizza propju dan. Inti għatt li ħafna drabi l-elezzjonijiet ma ma jkunu xej speċjali u l-Kommissjoni jista' jkun li twieġeb permezz ta' komunikazzjoni. Dan ifisser li l-affarijiet ikunu daqsxejn iktar elaborati, ma nafx hekk tajnuna, ma jista' jkun li bekk nimxu il qudiem Grazzi. Dwar l-inizjattiva tal-leġislazzjoni aħna konvertajna s-Sur Timmerman ġifiri nasab nġulura għalli ġelet wara l-iktar l-qoddim, sir Skupek hawnhekk Sur Timmerman jien. Għandi mistoqsijiet fuq il- Fisal partit tiegħu votanti tiegħi l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropew ġi eh, introdott bħala strument ġdijt kif ħajja li ċittadini jipparteċipaw fil- it ta' deċiżjonijiet. Inti għati li l-Kommissjoni Ewropea kella raġun illi twara waħda bil-inizjattivi ma erba minn għaxra tal-punti fil-qorti ġew approvati mill-Kommissjoni l xkien għalfejn il-Kommissjoni kella raġun ma taddijiex u xinu ma l-passi li huma meħtieġa fid-dibattitu politiku li inti għati li huwa neċessarji. Il-natural ta' din l-inizjattiva tal-ċittadini irid huma jitolbu l-Kummissjoni toħroġ bi proposta. U l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li qed tirreferi għalija inti ma talbux il-Kummissjoni tagħmel proposta fil- ehm, ħdan il-mandat eh, tal-Kommissjoni, għalek bazi formali l-Kommissjoni kellha tirreaġixxi bil-mod li reaġixxiet għal din l-inizjattiva inizjattiva ma tkunx fallit jekk il-reazzjoni tal-Kummissjoni għabbażi ta' trattati tkun xi tkun u inizjattiva tirnexxi meta ċ-ċittadini flimkien iħossu li kwistjonija tant importanti li timmerita din l-inizjattiva sa il-Kummissjoni dejjem ħajkolla id-dritt li tiddiskuti flimkien mal-Parlament Ewropew u dawk il ċittadini li kunu ħaddu dina l-inizjattiva, anki jekk ma toħroġ bil-proposti u naħseb din hija possibilità li għandna nużawha aktar fil-ġejjin imma nerġa' ntenni l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej kif qiegħda fit-Trattat ta' Lisbona tajt biċ-ċar li dina l-inizjattiva tista' titlob l kummissjoni tressaq proposta. Imma ovvjament dan jrid ikun ibbażat dejjem għabbażi tal-qafas legali li l-Kummissjoni taħdem fih. U d-dijiet tal-inizjattiva tal-Kummissjoni huma definiti skont l-artikli ta' trattat. sir Gerns. Grazzi, Sir President. Fuq ir-rappreżentazzjoni esterna taż-żona Ewro, Sir Timmermans. Ma tistax tiċħat il-bżonn li naslu saw immet li bosta stati membri. Tradizzjonalment ma kienux jisom lesti estijib din it-triq, allura intik ċħat għamel biex huma ma jibqgħux jirreżistu u biex iż-żona ewra tiġi rappreżentata anki fid-dinja li l mill-Ewropa dwar il-kustjoni tal-indipendenza skoċċiża, ok, u koll. Fl-2017 issa jkonna referendum ieħor tal-Renju Unit u forsi Forsi x'taħseb inti dinja mistoqsija trid issir biss meta jkun wasal dak ir-referendum? Grazzi. Fuq l-rappreżentazzjoni esterna u l-xena internazzjonali, nista' ngħidlek li dan ħajjuħu l-ħin għatta stati membri illi għandhom l ewro bħala moneta tagħhom li għandhom rappresentazzjoni propja tagħhom diġà per eżempju fuq l-IMF. U kultant ikun hemm pajjiżi oħra illi huma li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, mhux biss ġifiri fl-Ewropa, u għalhekk li wieħed jibni l-sistema kollha jeħtieġ ċertu ammont ta' żmien. Issa jekk inti ħatibda l-sistema u jekk ikollok rappreżentant wieħed għaż-żona Ewro kollha kemm attwalment kif in-sitwazzjoni dan ħajnaqqas il- il-saħħa tal-Unjoni Ewropea fuq livell tal-IMF, idu naqdu attenti hawnhekk u jiena kieku nippreferi nkun daqsxejn iżjed prammatiku issa fuq kif u meta l-żona euro ħaq tikber. Dana ġala darba l-Stati membri kważi kollha eh, jissieħbu, ovvjament dina hija xi ħaġa jidru indirizzaw eventwalment u l-Unjoni Ewropea nemmen li ħajkollha mbagħad tara x'ħadd tagħmel. Dwar id-dritt illi wieħed ma jibqax fl-Unjoni Ewropea, dan huwa dritt illi iddaħħal fi trattat tal-Lisbona. L-Unjoni Ewropea mhix ħabs jekk stat membru jiddeċidi illi huwa fl-interess propju tiegħu li jitlaq. Affarijiet għandhom kull dritt. Minix qed ngħid jekk dan huwiex l-aqwa Eh, fil-fat laqwa ħaġa li għandhom jagħmlu, imma li qed ngħid li kull stat membru għandu kull dritt li jagħmel dan, aħna maħniex qegħdin f'ħabs. Grazzi ħafna Sinjura Spinelli. Grazzi, Sur Timmermans. Mela, jina ħa inkompli ma dak li saqsew kiż kollegi Grigja li xi tweġiba onestament ma ħassejx li kienet bizzejet, nifhem li l-affarijiet jieħdu żmien anke biex wieħed jidħol fil- ehm, karta soċjali ta' drittijiet fundamentali ta' Kunsil ta' Ewropa ma hemmx ħafna żmien fil-verità id-drittijiet soċjali u d-drittijiet tax-xogħol qegħdin jiġu attakkati issa f'ħafna pajjiżi u inti temmen tassew allura l-ftehim ta' Trojka kien pożittiv fuq il-Greċja hekk taħseb. Fi rigward drittijiet fundamentali naħseb li jeżistu ċertu kontradizzjonijiet bejn dak li qiegħed tajt inti li l-pjanta trojka kien ibbażat fuq id-dritt u liġi komunitarja u dak li qed jgħid il-Kummissarju Katajnen illi il- eh, ċerti ta' drittijiet ma tapplikax għal ma dan it-tip, allura kif ħat irrikonċiljaw dawn iż-żewġ aspetti? forsi nistanajt l-isem Spinelli dejjem jispirani għaliex minn kont zazzaħi jiena il tajt Maltiero Spinelli u dan huwa persuna li miħan nsiħqat. Bena dill-Ewropa li kien importanti ħafna għal Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-applikazzjoni ta' drittijiet fundamentali, ma naħsibx xi ħaġa diffiċli din, dan huwa dritt Ewropew. L-istituzzjonijiet Ewropej huma irridu josservaw il-tittit li hemm fit-trattati u fil-karta. U ma narax li hemm allura possibiltajiet oħra x'jistgħu nagħmlu aħna bħala Unjoni Ewropea fuq il-Greċja jiena konvint illi l-effetti soċjali tal-miżuri li ttieħdu kienu enormi dan il-pajjiż qed ibati rajna bajnejna. Il-koll nafu kemm intilfu impjiegi fil-Greċja u kemmu diffiċli wkoll li biex dawn qegħdin e- ikampaw b'xi mod u allura Jiena wkoll qed nara dawn l-effetti soċjali li kellhom dawn ir-riformi. Imma kien hemm bżonnhom dawn ir-riformi mhux xi ħaġa li jagħmilnihom it-Trojka u l-Greċja b'kapriċċ għax ridu jolqtu lil popolazzjoni ħażin dawn huma riformi li saru għaliex il-Greċja kienet tinsab f'sitwazzjoni ekonomika mwera kien hemm bżonna din ir-riforma Issa qed naraw li qed ikollhom ukoll effetti pożittivi. Is-sur Dura. Sir Timmermans. Hawnhekk qiegħed jiena, hawnhekk feqet il Mela, qegħdin naraw illi l-Unjoni Ewropea tinħas dajfa meta qabla ma' ċertu lobbies. Issa, inti fil-kariga tiegħek ħadd kollok tagħmel koordinazzjoni tax-xogħol fuq it-trasparenza u ovvjament ħajkun hemm il-kwistjoni wkoll ta' konflitt interessi. Issa il-Kummissarju kodiċi ta' kondotta tagħhom ma jistgħux jieħdu fajl jekk dawn ikollhom xi rabtiet anke familjari u d-dikjerazzjoni ta' interessi tiegħek titratta biss dawk diretti u personali. Jiġifieri hemm żewġ punti li nextaq tirressaqlek. Inti taħseb li ħadd għandu ikun hemm annes ma' din id-dikjarazzjoni ta' interess illi kopri wkoll interessi familjari fl-idea tal-familja aktar estiża hekk kif hemm imniżżel fil-kodiċi ta' amministrazzjoni tajba jew tixtieq inti illi titratta affarijiet seri fejn nħarsu l-konflitt ta' interessi tal-Kummissjoni ta' kummissarji, il-Parlament innifsu ħajkun qiegħed jagħmel analiżi tad-dikjarazzjoni ta' interessi kif jagħmel ukoll bil-membri tal-Parlament Ewropew jekk misejjer Zbal. U dik l-analiżi naħseb wieħed jista' jqabbilha wkoll ma' dak li jsir fil-Kummissjoni. Dwar it-trasparenza, Jiena nixtieq li jkun hemm trasparenza tikber, imma ejja nagħmluha flimkien, ejja naħdmu flimkien bħala istituzzjonijiet, ejja naħdmu u nagħmlu analiżi tal-prassi fil-Kummissjoni, fil-Parlament Ewropew ukoll, fil-Kunsill għaliex le. Umbagħad naraw li mija l-aqwa istituzzjoni biex, biex titlob li l-istituzzjonijiet oħrajn jaħdmu aħjar. Nasab il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea għedin fuq l-istess livell hawnhekk, indaqs. Speċjalment dak għandu x'jaqsam l integrità personali tal-membri parlamentari u tal-membri tal-Kummissjoni, ma ħsibx għandu jkun hemm emmek. hemmhekk. Jekk naraw jekk ikun mezz kif dan jista' jsir iktar mod ekku, jina lest li niddiskuti kif nistgħu nagħmlu dan, imma mill-aspett legali li wieħed jiddefinixxi eżattament x'in il-familja fejn ħanifqu. Bej l-istati membri wkoll diġà hemm differenzi konsiderevoli minu parti mill-familja tiegħek jew le. Jiġifieri dik is-sitwazzjoni bħalissa mejna Iva, nħu gost nkun imsieħab tal-Parlament Ewropew u flimkien nistabbilixxu prassi fejn ngħidu li rridu naraw trasparenza illi tkun wiesa kemm jista' jkun fuq livell istituzzjonali u danna nużawh bħala pressjoni fuq il-Kunsill għaliex huma eh, sinċerament għad baqalhom ħafna iktar xogħol x'jagħmlu f'dan ir-rigward aħna xogħolna hawnhekk għamilnieh. Mela, jiena, Sur President, nittama li ma jiddispeċik xa maħaj kolli namilla kattini mistoqsija u koll. Il-Komissjoni Ewropea għandha dżmiri li li xijan kif dak li għandu x'jaqsam ma' l-prerogativi konoċi ta' Parlament Ewropew. Iżda ħafna attivitajiet li għandhom xjaqsam ma' soft law għanda l-appliku illi jitratta dawk il liġi li għandhom tqawwi fuq iċ-ċittadini u l-intraprizi, kommissjoni għalhekk. Kif ħadd għamel li dawn il li jikorrispondu wkoll mal-orientament tal-Parlament Ewropew u ikun hemm ukoll rapport kostruttiv. Kolli nagħmel analiżi biex nara fiex qegħdin aħna hawnhekk għax nafiljem ħafna regoli illi huma ta' natura teknika u m'għandhomx effetti politiċi finanzjarji imma meħtieġa għax-xogħol tal-Kummissjoni, għas-servizzi tal-Kummissjoni. Imma fejn kif qattejt inti dawn ir-regoli kollhom effett fuq ċittadini u l-intraprizi aħna rridu nkunu ċerti li jiġu kontrollati b'mod demokratiku kemm min-naħa tal-Parlament Ewropew u kemm ukoll min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri jiena nixtieq li nagħmel analiżi ta' dawn il-reliġijiet biex naraw fejn tassew qegħdin jaffettwaw u jeħtieġu verifika demokratika minnaħa tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Dana kollu ħajkun parti minn eżerċizzju sħiħ sabiex jisib jinstab ftehim interistituzzjonali dwar regolamentazzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Is-sur xaffina u neksur Timmermans. Mela, il-gvern Olandi siġa qal li mhux ħajkun hemm iżjed Ewropa f'54 qasam. Allura, il-linja diviziva fejn għanna naqtawa bejn kompetenzi Ewropej u dawk tal-Istati membri u xajkun il-mekkanizmu biex naċċertaw illi lebda parti mu ħa jaqbes il-linja biex ikun hemm miż-żewġ naħat sodisfazzjon għal dak li fl-aħħar mill-aħħar hija l-essenza tal-integrazzjoni Ewropea. Naħseb illi aħna għanna bżon nirrevedu ftit il-mod kif nilleġislaw rridu nkunu daqsxejn iżjed ukoll iktar fitti fil- leġizlazzjoni tagħna bil-mod kif nileġizlaw u l-effett li kollha leġizlazzjoni Ewropea fuq iċ-ċittadini fuq il-negozji jekk nkunu nafu minn stadju bikri x'ħajkun l-impatt danna jgħinna nkunu nafu jekk għandniex tassew nibqgħu ehm, nimxu b'din il-leġizlazzjoni jew le. Jiena nemmel l-evalwazzjoni ta' impatt għandha tkun parti integrali minn proċess ħieħ ta' leġizlazzjoni għaliex kif nafu In-natura ta' teħita deċiżjonijiet u leġiżlazzjoni fl-Ewropa, l-Kummissjoni jaf tipproponi żiemel u fl-aħħar tal-proċess l-Ewropa tispiċċa b'ġemel minħabba negozjati fil-Kunsill, minħabba rekwiżiti tal-Parlament Ewropew u għana jdu naċċertaw illi jekk nordnaw żiemel iħ-ċittadini tagħna ikollhom żiemel fl-aħħar mill-aħħar mhux ikollhom ġemel. Iġifiri dana importanti ħafna nemmen li jridu kol ninvolvu partijiet interessati kollha fid-dibattitu ma nafx dawn il-gruppi ta' interess li nitkellmu magħhom fil-Brussell, fil-Parlament u fil-Kummissjoni x'tassew kuna għadin jirriflettu l-idejat u l-interessi ta' ċittadini ta' stati membri hemm isu dal-element ta' istituzzjonalizzazzjoni anke fil Brussell tal lobbyist u għalhekk naħseb li hemm bżonn ikun hemm reġistru tal-lobbyist mandatorju sabiex nkunu nafu eżattament min qed ikellem lil min meta niġu biex nemendaw u noħorġu bil-leġizlazzjoni, ma dan huwa eżerċizzju interessanti u essenzjali għax ħajbiddel il-kultura ta' kif taħdem il-Kummissjoni Parlament. Grazzi ħafna is-Sur Marex, grazzi Sur Timmermans. Iva, jiena minn dak li qed tinti sissa qed turi li għed qed tiddefendi l-valuri tagħna ħaġa importanti ħafna, imma xtaqt insaqsik xi ħaġa iżjed minn hekk. Il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali x'kummissarju ħatkun inti meta għanna s-tat-tedida ta' l-istat iżlamiku, meta għanna problemi ta' kull tip ta' dritt fundamentali, mux l-għalija biss sanna eh, regoli u liġijiet antidiskriminatorji li ma ġewx implementati, inti semmejtu kol diskriminazzjoni kontra minoranzi, inti. Jekk l-istati membru medu xie jagħmlu daw ħatkun dak il-kummissarju xej popolari illi eh, iġelom jimplementawhom jew inkella forsi ħatkun daqsxejn ehm, dak li ħatkun qiegħed tiddefend il-pożizzjoni tagħna fl-awsterità jew inkella ħadd tkun qiegħed mur għalajn il-Stati membri. Aħna fl-Ewropa eh, dejjem nispiċċaw bil-problemi fl-istorja kollha tagħna dejjem nippuntaw subajna biex inpoġġu ħtija fuq ħadd ieħor hija parti mid-natura umana Ewropea. U tant hemm diversità fl-Ewropa li faċli ssib il-min eh, tipponta subajk, il-lut, il-nisa, il-zingari, l-omosessuali, xaħat t-sib dejjem il-min eh, tejt torti għaw dak. U aħna li għadin niprovaw u għal niprovaw nraznu dik il-reazzjoni, noħol u għafas legali, illi ġoffieħ aħna permezz tijaw nikkontrollaw, nraznu din reazzjoni umana L-istess mod kif kellna nitalmu li mhux sew toqtol, tallimna wkoll li mhux sew tiddiskrimina kontra ħaddieħor. Imma fi żmien ta' kriżi dejjem terġa eh, tolli rasa din is-sitwazzjoni u dejjem aħna lesti illi npoġġu ħtija fuq ħaddieħor tal-problemi tagħna u l-Ewropa dak li qed tipprova tagħmel tipprova tiġġiela dik ir-reazzjoni għal kriżi u jekk dana jagħmilni mhux popolari m'hemmx tagħmel hekk għandu jkun għalma jekk jiena ma niġġilitx drittijiet fundamentali llum komunità Ewropea għadha ma tkunx teżisti għax aħna komunità tal-valuri u jekk aħna rnexxielna f'dawn l-aħħar 30 40 sena wara minn wara il-waqa l-ħajta Berlin. Unna xan naqdu iżjed fl-imkien, dan huwa permezz tal-valuri illi huma komuni għalina. Kukun jgħat innan nittijaj, 30 sanilu illi wara il-millennium fl-Olanda ħajkunu jistaw jizzawġu l-omosessuali probabli kienu jitfaw nil-manikomju. Imma il-lum u lidi għalbis jistaw jimmaġinaw li xi darba fl-Olanda jista' jkun hemm żewġ tirġiel li ma jistgħux jiżżewġu jekk ikunu jħobbu xulxin hekk jiżviluppaw il-valuri din hija ħaġa tajba u rridu inħarsuha bil-liġi. Is-Sinjor McIntyre, hawnhekk Sir Timmermans, minn dak li għed inti inti tidher konfid daqsi illi nistgħu aħna nużaw ħafna iktar il-potenzjal Ewropew jekk il-, -il Eh, kumpaniji innaħħulhom piżijiet żejda u spejjeż żejda li kultant ikunu riżultat ta' regolamentazzjoni Ewropea. Il-Parlament kultant appoġġa din l-aġenda f'April ta' din is-sena aħna adottajna rapport mill-Kumitat tal-Impjiegi illi għamel ħafna rekomandazzjonijiet sabiex ikun hemm ambjent iktar ospitabbli għal tal-impjiegi. Aħna tlabna l-iktar azzjoni Ewropea sabiex titnaqqas il-burokrazija. Aħna dottajna wkoll riżoluzzjoni fuq l-aqwa għaxar proċessi ta' konsultazzjoni fejn għedna li l-Kommissjoni għandha twaqqaf mira sabiex itnaqqas il-pis regolatorju bi 30% sal-2020. Dana ġi appoġġat minn ħafna organizzazzjonijiet tal-kommerċ, CBI, il-Business Europe, U għalek, meta wieħed jara din ir-rankatura li qbadna, inti tista' timpenja ruħek sabiex tinter iddaħħal din il-mira sabiex innaqsu il-pis regolatorju fuq il-negozji. Kifet, jina lest nkun eklettiku, jina lest li nadotta kwalunkwe soluzzjoni li taħdem, jekk din hija proposta illi għanda l-possibilità li twassal għal riżultati jina naċċetta. Imma, ħan bidibkom ftit hawnhekk, il-Kummissjoni għamlita qabel dil-ħaġa u jekk titkellem għan negozji fl-Ewropa, speċjalment fis-semmis, ma naħsibx li jkunu entuzjasti ħafna dwar ir-riżultati li nkisbu sissa. Iġifieri, hemm bżonn naraw eżattament x'għamilna sissa għaliex minn meta Jean-Claude Juncker talabni biex nieħu din il-kariga jekk intom taċċettawni. Jiena bdejt nistudja daqsxejn is-sitwazzjoni u ħafna ħafna nies qalu lna ma aħna tiġà għamilna dawn l-affarijiet kollha u meta titkellem għan negozji u reazzjoni tagħhom hija kompletament differenti. Ġifieri dak li nixtieq nagħmel jiena blajnuna tagħkom huwa li nibda billi nagħti l-ewwel il-negozji daqsxejn eh, serħan intafulhom daqsxejn sitwazzjoni sabiex tal-laħam, tal furnar L-nisa biex mill-ewel ikun hemm dan pat u jħossu inqas il-pis, jħossu li qed jittaffilhom il-pis. U ħaġa ħreġ ta' tinżid, naħseb li hemm bżonn ta' iktar onesta anke fl-istati membri dwar dan, għax faċli ħafna li wieħed jgħid ara kollox tor ta' regolamentazzjoni Ewropea għal biżijiet kollha li għandkom imma kemm il-spiss jiġri li l-Kummissjoni kollha toħroġ bi proposta għaliex ikun hemm ċertu stati membri li jridu għad proposta. Kemm il-darba naħsbu li ħajkonna noħorġu bi proposta x'nemmnu li huma gruppi ta' interess li jkunu formalaw din il-proposta mbagħad dawn in-nies fl-aħħar jgħidu li huma qegħdin jirrappreżentaw edin iħossu il-pisa del proposta ma jgħidulna min ħasab li għandna bżonna di ħaġa m'għandniex bżonna, għalhekk hemm bżonn naraw daqsxejn eżatt kif nikkomunikaw ma dawk in-nies li tassew qegħdin nippruvaw ngħinu. Is-Sinjura Vikstrom, grazzi Sur President u merħba fostna Sur Timmermans. Nasab il-kol naqblu il-elezzjoni ta' Ewropej għanna narawhom bħala twissija li l li għalix ċittadini Ewropej għadin jgħidulna li rridu nisimawa muntu għom widen u jiena bħala President tal-Komitat tal-Petizzjonijiet nixtieġbilkom l-attenzjoni għal fatti li l-Komitat tiegħi kull sena titratta eluf ta' sottomissjonijiet min-naħa ta' ċittadini fl-Ewropa kellha mhux biss dwar l-applikazzjoni ta' liġi Ewropea, dan huma petizzjonijiet li fil-fatt ituna informazzjoni tassew ta' kif il-ġiet li nadottaw aħna hawnhekk dan il-Parlament qed jaffettwaw iċ-ċittadini u negozji fil-kontinent u kif dawn il-liġijiet jistgħu u għandhom jittejbu. U għallur inti bħala l-ewwel Viċi President illi ħatkun qiegħed tieħu ħsieb regolamentazzjoni aħjar, ħansaqsik kif inti taħseb li għandna ntejbu l-kooperazzjoni bejn żewġ istituzzjonijiet sabiex Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Petizzjonijiet minna ta' ċittadini Ewropew jintużaw bl-aqwa mod possibbli u tini net. Xi tfisser għalik personalment dal-kunċett ta' regolamentazzjoni aħjar? Timmermans, mela, Fullu l mistoqsija jekk inti tistidinja l-kumitat tiegħek jiena nattendi jekk tixtieq li jiena nistudja riżultati jew l impat li kellkom intom u relazzjonijiet li kellkom inti nagħmel dan. Jekk trid li tuni nagħti reazzjoni b'mod ġenerali għal dak li l-petizjoni li tirċivu intom nista' nagħmilha mhux fuq każijiet individwali għax ovvjament kultant każijiet individwali jkunu jeħtieġu ċertu skrutinju legali li jien ovvjament minix f'pożizzjoni li nitkellem fuq każijiet individwali fil-pubbliku imma jekk ikun hemm tendenzi ġenerali li tarawhom intom joħorġu jiena qed inkun naf dwarhom x'dana jgħinha intajbu regolamentazzjoni tagħna jara ikunu jennu na naraw ukoll torta min, forsi ta' kommissjoni stess, forsi ta' xi stat membru. E, ġifri, naħseb li bekk iva dana nistgħu ngħinu lil xulxin l-esperjenza tagħna jgħinuna jgħinna li konna regolamentazzjoni aħjar, jina lest taħdem miegħek mela le. Issa, xi tfisser għalija personalment regolamentazzjoni aħjar li għad tfisser li xi ħadd li għandu forn ma jaħlix nofstanar jibla l-karti biex jagħmel l-istess ħaġa tliet każi differenti u minn flok ma jistax dana jikabbar il-forn u jimpjega tnejn minn nies oħra sabiex jagħmel iktar ħobż dak tfisser għalija regolamentazzjoni aħjar grazzi ħafna is-sur Sfiska. Grazzi ħafna. Sur Timmermans, jina nishtiq immur lura l-proċess leġislattiv, ġifiri azzjonijiet kollha illi ħadna flimkien. Sabiex ikun hemm iktar nifukaw u nistreamline il-leġizlazzjoni tagħna, mbagħad hemm dawn ir-regoli li dun nirrispettaw bħala proporzjonalità u sussidjarjetà, speċjalment fir-rigward tal-intrapriżi żaru ta' daqs medju, hawnhekk ukoll Naħseb illi wieħed irid jirrispetta l-politika soċjali, politika ambjentali, sabiex aħna ma naqbżux il-kompetenza Ewropea u biex nevitaw il-burokrazija, l mistoqsija tiegħi waħda konkreta, il-Kummissjoni ħatkun edha toħloq xi sistema indipendenti sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-kemm jiġi osservat il-prinċipju ta' sussidjarjetà qed nitkellem dwar sistema indipendenti barra mill-Kummissjoni għax kultant minn barra sitwazzjoni tal aħjar. In my experience, um, you know, subsidiarity Mela, fl-esperjenza tiegħi s-sussidjarjetà tista' tfisser ħafna affarijiet, kulħadd jinterpreta kif irid. U għalhekk irridu naraw eżattament xi tfisser, nibdew minn hemm. Imbagħad, jekk jien xina naħdmu fl-imkien mal-parlamenti nazzjonali fejn is-sussidjarjetà u proporzjonalità qed jiġu ikkontrollati u evalwati bħala ukoll parti mill-ħidma ġenerali tagħhom naħseb li jgħinna Iva, il kummissarji għandhom jimorru qoddim parlamenti nazzjonali jekk joħorġu bil-karta ta' Frejo u Oranġo għandhom jargumentaw, jitkellmu mal-parlamenti nazzjonali biex jaraw għalfejn jgħidu l għalfejn proposta hija meħtieġa. U mbagħad jisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-parlamenti nazzjonali dwar sistema partikolari. Bekk tkun tista' tiġi analizzat eżattament fil-fatt xi tfisser is-sussidjarjetà u xħaskun edha tikseb. Dana kollu ħajkun part integrali għaxxol tagħna fuq regolamentazzjoni aħjar. Neħtieġu xi tip ta' assis ta' sussidjarjetà, xi assis indipendenti, ma naħsibx li dan għales ħajati xi kontribut qawwi għal dan l-eżerċizzju li li għandna bżonnu li jkun hemm iktar interazzjoni bil-Parlamenti Nazzjonali u bil-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fuq il-proċess. Għaliex fil-prattika Jina tlajt fil-Parlament Olandi sitt darbiet u meta tlajt l-ewwel darba ma kellna l-ebda sistema u issa is-sistema hija waħda pjuttost intrikata u komplessa biex ikun hemm dawn kontrolli fuq is-sussidjarjetà u proporzjonalità iżda biex inkun onest, kultant tiġi mhux biss użata manki abbużata għaliex meta xi ħadd ma toġbux xi proposta Ehm, jirrikorru għas sussidjarjetà u proporzjonalità tal skuża, imma din hija edemmek biex wieħed jikkontrolla jekk l-Ewropa hijiex kompetenti biex taġixxi u mhux biex naraw jekk il-proposta x'waħda li tinżilna tajjeb jew le. Zipel. Grazzi, il-kollega Sipel. Merba, sur jiena nilqa l-impentijak sur Timmerman dwar id fundamentali tfittex il-komplementarjetà ma' istituzzjonijiet internazzjonali oħra pal-Kunsil tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' Venezja. Forsi tista' tagħti aktar dettalji dwar dawn li ġejjin. X'passa ħatiħu ħalli tiżgura li l-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt jkun mekkaniżmu li applika f'sitwazzjonijiet ta' kriżi b'forom xirqa ta' intervent, proċeduri aktar effiċenti ta' ksur u kol possibilità ta' nazzjonijiet ikun hemm ksur sistematiku tal-prinċipju ta' demokrazija u l-istat ta' dritt. U verifiki. Il-verifiki jfallu fl-istati membri. U fl-aħħar net inti kif ħat iżgura li mekkaniżmu ta' dan it-tip ikun applikat fl-istati membri kollha b'mod trasparenti, b'mod ugwali u mod indaqs. Jidher biċ-ċar li jekk billi naġixxi jew ma naġiċiċ jiena u l-Kummissjoni jekk approvati natu l-impressjoni li qed naqbdu ma xi stati membri l-affarijiet jistgħu jaħdmu jekk aħna nkunu oġġettivi u preċiżi fl-analiżi tal-problema u mux Neħdu għatta blaħabel kontra xi pajis għaliex qiegħed fuq ħabariet il-ħin kollu jew inkella kulħadd qed isemmih u mbagħad ninjoraw xi pajjiż ieħor li qiegħda jikkomprometti il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Irdu nkunu metikolużi fl-imparzjalità tagħna, irdu nkunu preċiżi fl-analiżi tagħna u għandna nibbażaw ruħna fuq liġijiet preċiżi u standards preċiżi nistgħu gwadanjaw mill-ħidmiet ta' organizzazzjonijiet oħra, sar ħafna xogħol minn bost organizzazzjonijiet Ewropej, NGOs, l Drittijiet Fundamentali, FRA, fost l-oħrajn. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-istrumenti qegħdin hemmhekk il-possibilità ta' proċedimenti ta' ksur qed hemmhekk, possibilità li jintuża artikolu 7 qed hemmhekk ukoll li neħtieġu mhux proċeduri ġodda, imma rieda politika biex ninfurzaw dak li diġà għandna. Aħna bħala Unjoni Ewropea iġu iva poġġija taħt test fis-snin li ġejjin ħanaraw jekk għandniex il-kuraġġ politiku biex nistaqsu l-istati membri ħalli jżommu ma' rekwiżiti ma' l-standards li huma firmaw għalihom li huma rratifikaw fil-Parlamenti Nazzjonali jekk inti firmajt it-trattat jekk inti irratifikajt dak it-trattat, inti obbligat l segwih. Signora Korazza Bild, grazzi Sur Timmermans għall-impenn li qed turina illum hawnhekk biex nibdlu r-rotta ħafna ċittadini Ewropej assoċjaw il-Kummissjoni mal-Burokrazija tajjeb u l-ħażin u hemm ħtieġa li niksbu riżultati u l-Kummissjoni turi li ta' min jafdal darboħra darbohra huma l-pjanijiet tiegħek biex niżguraw li meta l-Istati membri applikaw id-direttivi u ma ma jkunux qed iżidu aktar burokrazija, il-gold plating, kif kont inti qabel. Il-programm rifit tal-Kummissjoni Ewropea ħajkun priorità għalik u regola one in one out. Issa, il-kariga tiegħek tfisser aktar ġerarkija jew iktar influenza politika biex l-istati membri jimplementaw bisħieħ u b'mod korret il-leġislazzjoni Ewropea u wkoll nisblukaw fil-Kunsill kwistjonijiet bħala ċess pubbliku dokumenti id-direttiva kontra diskriminazzjoni fost l-oħrajn. L-aħħar mistoqsija, l-pożizzjoni tiegħek ħatwassal sabiex kwistjoni orizzontali bħal drittijiet ta' tfal, ugwalenza fost istessi, trasparenzi, trasparenza ikunu integrati fil-kultura tal-Komissjoni u l-ħidma tal-Komissjoni Ewropea. Isaħi, et fakkarni feks kollega zvedis, imma mux ħansemmeħ bismu. Irridu nibdlu il-mod ta' kif naħdmu jekk irridu nirnexxu. Reputazzjoni li għandna bħala unjoni i li nkunu wisq birokratiċi li ma nwettqux. Din tista' tinbidel jekk aħna nadattaw il-mod ta' kif naħdmu. Jiena rrid nkun trasparenti, ktieb miftuħ, jekk eh, irridu nibdlu il-mod ta' kif nil-leġizlaw, irridu f'tejjem interistituzzjonali mal-Parlament u mal-Kunsill ħalli nassiguraw li jiġi applikat il-prinċipju ta' skrutinju tal-proposti tagħna matul il-proċess kollu kemm hu. Jien sempliċement irrid riżultati konkreti, irrid nisma' negozji żgħar jgħidu ara daqsxejn, fil-verità l-affarijiet qed jaħdmu, qed jirnexxu, qed jagħtu l-frott inqas biżiet amministrativi. Jekk ma jkollniex dan, da kollu li namlu mhux ħa jirnexxi issa f'dawk li huma drittijiet fundamentali u difiża tagħhom. Din hija parti integrali mill-responsabilità ta' kull kummissarju. Bil-pożizzjoni orizzontali tiegħi jien għandi l-possibilità li nitkellem mal-kummissarji individwali dwar il-qasam tazzjoni tagħhom u nara jekk huma trattawx kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali blaħjar mod m'għandix dubju li dan ħajkun parti din ħatkun parti integrali fidmietna. Kenna jumej ta' taħtidiet u jiena kont impressjonat bil-kwalità u d-determinazzjoni tal-kollegi tiegħi ħalli il-koll nimplementaw elementi ta' drittijiet fundamentali dwar kwistjonijiet orizzontali drittijiet ta' tfal, ta' li rigwarda drittijiet ta' tfal jiena tal-fema Jekk aħna ma nagħmlux aħjar biex nassiguraw il-protezzjoni ta' tfal tagħna fi snin li ġejjin, jekk ma nurux riżultati konkreti il-mod ta' kif niproteġu lil ulidna li xi drabi huma vulnerabbli immens fis-soċjetà. Jiena nemmen li tassew ma nkunux qegħdin insegwu id-drittijiet fundamentali u l-applikazzjoni tagħhom fis-soċjetà tagħna. Is-Sinjura e, Fajon. Grazzi nisafawnek, Sur Timmermans. Il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bnidem u l-immigrazzjoni. X'ħat tagħmel ħalli tassigura li l-migranti kollha li jasu fl-Unjoni Ewropea il-lum jew diġà jinsabu fl-Unjoni Ewropea ikollhom id-drittijiet fundamentali tagħhom imħarsin li lin mill-sess tagħhom, razza, kulur, oriġni soċjali, etnika, religjon twemmin disabilta orientazzjoni sessuali. U, f'dan il-kontest, kif ħatuża rwol tiegħek bħala l-ewwel viċi president biex tindirizza aħjar il-problemi ta' diskriminazzjoni kontra l-iktar gruppi vulnerabli fis soċjetajiet tagħna b'mod partikolari il-Roma. Sur Timmermans, permetti li nibda billi nwieġeb għattini mistoqsija tiegħek. ilu? meta jiena ħdimt għall-OSCE dwar id-drittijiet tal-minoranzi, aħna ktibna rapport dwar is-sitwazzjoni ta' Roma u Sinti fiż-żona Ewropea. U kien tassew ta' għajb dak li ħareġ minn dak ir-rapport. Taħlita ta' diskriminazzjoni, esklużjoni soċjali, autoesklużjoni xi drabi mill-edukazzjoni u possibiltajiet oħra fis-soċjetà. Dan kien 20 sen ilu issa. Araw xin is-sitwazzjoni llum. Nemmen li ma tantx tiebet is-sitwazzjoni għal Roma u sinti fl-Ewropa. Il-ħtija hija tal-Ewropa, aħna mar nexxilniex. Bħala Komunità Ewropea fallejna blikraħ hija responsabilità kollettiva għalix ma nistawx narawhom ċittadin bħala ċittadini ta' xi pajjiż partikolari. Jiena impenjat bil-qawwa ħalli nara kif aħna flimkien ma' qdiet internazzjonali oħra nistgħu intejbu s-sitwazzjoni ta' Roma u Sinti fl-Ewropa u llum il-ġurnata meta nisimgħu ħafna diskussjonijiet dwar l-abbuż tas sistemi soċjali fi stati membri oħra. Destinatarji tal-kritika, tal destinatarji ta' miżuri ħorox spiss ikunu ir-Roma u s-Sinti li xi drab lanqas ikollhom fejn jagħtu rashom ma jkollhomx fejn jmorru. Ir-Roma u s-Sinti huwa eżempju ta', ta fej nisabu fl-Ewropa u dan jurrina illi għatfad li ħafna x'naqtfu biex niżguraw li kulħadd ikollu drittijiet fl-Unjoni Ewropea drittijiet fundamentali u l-protezzjoni tagħhom hemm elementi ħor kunu onesti dwaru. Hemm wis eh, tentazzjoni tal-illegalità din tista' tkun sitwazzjoni li minna jiggwadanjaw gruppi jew individwi. Għalli xaħjar ikunu f'dik is-sitwazzjoni milli jkun qed imutu bil-ġuħ band oħra, imma din il-legalità tagħmilx possibbli biex jiġu applikati id-drittijiet li huma għandhom. Irdu niġġieldu l-legalità, irdu nikkritikaw aktar il dawk l-imprenditori li jafu li qed jimpjegaw il-persuni b'mod illegali u jibqgħu jagħmlu dan. Onorevoli Rangel. Grazie, President. Sur Timmermans. Jena rajt diskorsi tijak, l-artikli tijak. Inti tati importanza l prinċipju ta' sussidjarjetà u rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. L-ewwel kummenti. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex huwa marbut mal-kunċett ta' l-aħjar livell ta' l-aqwa livell ta' effiċenza. U mhux restrizzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni ma jista' jwassal għal estinzjoni tal-attivitajiet tal-Unjoni qed nibża li ta' spiss inti qed tinsa din l-aħħar dimensjoni ta' dan il-prinċipju is-sussidjarjetà il jekk tinftijem sew u bisħieħ tista' tagħti aktar setat lill-Unjoni. Jiena issa nagħmel l msoqsija tiegħi x'passi konkreti inti ħatiħu sabiex tiżgura is-saħħa ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u x'miżuri qed prevedi biex tassigura li rwol aktar b'saħħtu tal-Parlamenti Nazzjonali ma jikkompremettix il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew. Sur Timmermans, l-ewwel nett setat tal-Unjoni Ewropea huma naqsa fit-trattat tal-Unjoni Ewropea ma jistawx jitwessaw bis-sussidjarjetà naf li dejjem ikun hemm tendenza l-iktar fl-istituzzjoni li jiena f'xi stadju ieħor jekk tapprovawni nirrappreżenta li wieħed joħroġ bi proposti li huma sbieħ imma li mhux meħtieġa rrid li l-Kummissjoni toħroġ bi proposti taw kis setturi li huma ta' priorità għal kummissjoni għal president elet u tagħmel dak li hemm bżonn. Għandi fema differenti dwar is-sussidjarjetà minn dik tiegħek. Għalhekk għadd illi mid-bniedem mitfema. Il-politika tal-enerġija qasam li sa fi trattati azzjoni fuq livell Ewropew hija l-unika azzjoni li tista' Tati riżultati li ċittadini tagħna li jistgħu jagħmlu sens fil-ġejjin. Naturalment hemm bżonn ta' azzjoni Ewropea hemmhekk. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-femma tiegħi fisser li aħna nistgħu nieħdu biss azzjoni fuq ola livell oli li iktar oli mill-inqas livell jekk dan jista' jagħti riżultati li huma aħjar. Bekk nistgħu noħorġu b'soluzzjoni Ewropea għal problema li ma tistax tissolva fuq livell nazzjonali għattini mistoqsija tiegħek. Forsi ma fimtekx eżattament. Jien naħseb li aħna konna eh, libna kien fil-bidu tal-konvenzjoni, kien hemm din id-dimensjoni ta' kompetizzjoni bejn il-Parlament Ewropew Parlament Nazzjonali impressjoni tiegħi f'dan ħasni kienet li hemm sħubija ta' vera sħubija li qed tiżdied bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Tista' naturalment tittejjeb tissaħħaħ. Iżda kif rufajt ngħid fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi din l-Unjoni Ewropea mhix ħa timbena kontra r-rieda tal-Istati Membri lanqas kontra r-rieda tal-ċittadini. Għalhekk involviment involvu ruħkom għal Parlamenti Nazzjonali għal-ġumma l-imsieħba tagħkom ħalli nwettqu aktar għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Is-Sinjura Rigner. Grazzi, mistoqsija oħra dwar ir-rifit, Sur Timmermans. Fil-komunikazzjoni tagħha dwar rifit il-Kummissjoni Ewropea qalet li hemm ftehim soċjali għal hairdressers dan il-ftehim jidher bħala peace. Huwa attak fuq dialogu soċjali, attak fuq drittijiet fundamentali u kol posta xogħol sigur kif deskritt fil-artiklu 31 tal-Karta Drittijiet Fundamentali xa tagħmel bħala Viċi President biex tassigura li regolamentazzjoni aħjar tiggarantixxi drittijiet fundamentali għal post tax-xogħol sigur u ma jagħmilx ħsara lis-saħħa fl-istess waqt jitqis il-ftehim soċjali u x'ħat tagħmel biex tneħħi l-biżijiet amministrativi fuq l-SMEs mingħajr ma tolqot l-istender soċjali għal min iħaddem għall-impjegati, skużawni, għall-konsumaturi. X'ħat għamil sabiex aqwa ma jfissirx inqas jew xejn l-iktar meta l-standards ambientali, per eżempju, kif ukoll dawk soċjali ikunu kompromessi. regolamentazzjoni aħjar miex id-deregolamentazzjoni u mhux ħadd inkiseb kapitu tal-protezzjoni soċjali protezzjoni ambientali jiena ma għax nħebba wara subajja. Inti qed taqbad u tislet il-konklużjonijiet dwar l-inizjattiva tal-hairdressers. Nifhem li din kienet idea li nibtet mid-dialogu soċjali fuq livell Ewropew. U għalhekk il kummissjoni intalbet li tfassal proposta. Iżda l-Istati membri mhumiex pożizzjoni taħseb inti li jiżguraw protezzjoni fuq il posta xogħol għal persuni li għandhom il-professjoni ta' hairdressers Taħseb li dinja xi ħaġa li għandha ssir fuq livell Ewropew jew eżempju ieħor fejn wieħed ma jġibix żewġ fuq livell nazzjonali u mbagħad jittama li jirnexxielu fuq livell Ewropew. Mhux hekk irridu navanzaw. Ija lok biex il-partit politiċi jgħidu iva, hekk iridu nimxu ma dik hija prerogativa tagħkom. Jekk fil-ġejjeni bħala kommissarju. Jekk inkun kummissarju rrit nara jekk azzjoni fuq livell Ewropew u x-respons neċessarju għal rekwiżiti li jistaw jiġu sodisfati fuq livell nazzjonali. L-Ewropa għandha bżonn tagħmel dan? Għaliex l-istati membri ma jitrattawx affarijiet għal dawn. Hemm suq intern għal hairdressers li qed jitlob għal azzjoni Ewropea jew hija xi ħaġa li aħna rridu fuq livell nazzjonali. Mistoqsija li wieħed jista' jista'qsijaw jekk it-tweġiba hi illi iva dan jista' jsir biss fuq livell Ewropew, hekk tgħid il-maġġoranza jiena ma ħanwaqqaf xejn. Qed ikun prattiku imma nemmen li l-varjetà fil-kulturi u l-modi differenti ta' kif wieħed jopera fuq livell nazzjonali jista' jġenni nikkonkludi li din hija xi ħaġa li l-istati membri jistgħu jindirizzawha fuq livell nazzjonali. Grazzi, Sur Timmermans, e, Sur Jar. Grazzi tassew, President. Sur Timmermans, il-mistoqsija e, dwar il-Karta Drittijiet Fundamentali u artikolu 51 U ġala darba għanna trattat ta' Lisbona fejn issa drittijiet fundamentali huma vinkolanti, il-Parlament Ewropew jinvoka dawn ir-regoli dejjem aktar. Imma dak li huma petizzjonijiet dawn jistgħu jiġu meqjusa inammissibbli. Dak l-istadju ma jinfetħux proċedimenti taksur kontra l-istati membri. Id-dispożizzjoni ta' artikolu 51 huma fl-lingwaġġ vak. Issa, mistoqsija dwar artikolu 51, drittijiet fundamentali. Kif wieħed għandu dritt għal petizzjoni imma jidher li huma imrażna minħabba artikolu 51 ta' drittijiet fundamentali. ħajkun nem indipendenza xi korp permanenti li jkun jista' jarbel l-evalwazzjonijiet tampat Naħseb li fimtni. Dwar petizzjonijiet. Jina lest illi nitkellem għal president tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew biex naraw fejn qed ifeġġu l-problemi minħabba artikolu 51. Iva lest li nidħol f'din it-tip ta' diskussjoni. Imma it-trażin għad dritt tal-petizzjoni ma nastax ngħid jekk l-affarijiet u ċari. Imma jekk hemm xi problem partikolu 51 jiena iva lest li nagħtikom widen. Nisma' x'għandkom xi tgħidu. Xi ħaġa li għandha ssir. biex nirranġaw l-affarijiet. Issa fl-evalwazzjoni ta' proposta jekk proposta u se twassal għal riżultati mixtieqa Aħna irridu niżguraw li diskussjonijiet u deliberazzjonijiet fil-Komissjoni jkunu professjonali, ikunu indipendenti, irridu nkunu ċari. Aħna il-pariri qed neħduhom u dawn irridu jkunu imbeda mill-interessi. Wieħed irrid ikollu perspettiva u jitbiet mill-interessi biex bekk ikun hemm lok għal evalwazzjoni bil-galbu meqjusa. Rrid ikun possibbli li wieħed jiddeċifra u jara l-affarijiet saru b'mod trasparenti. Isur von. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, Sur Timmermans. L-Onorevoli Delvu, ninsa pawnek fuq xelluk tijak. Nishtiq nirreferi għas sussidjarjetà. Jiena ta' sew grata lejk meta inti qed li tixtieq l-idea tkun aktar preċiża. Jidher dan jidher biċċar ukoll mid-dibattitu li kellek li għandek magħna palissa. Fit-tweġibiet bil-miktub għad li tixtieq ittejjeb interazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali fil-grupp tagħna Soċjalisti Demokratiċi aħna favur it-tisħiħ tar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Dan għaliex irridu nqarbu l-politika lejn il-persuni iżda fl-istess ħin irridu li il-proġett Ewropew jimxi l qudiem jagħmel progress jien għandi il-biża opposta tal kellim ta' qabli kif ħat iżgura li s-sussidjarità ma tiġix użata bħala pretest biex l-affarijiet imajnaw, jitwafqu u biex iwafqu it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u jiġi użat bħala pretest minn dawk li jridu li l-Ewropa tfalli. Sur Timmermans, iva il-periklu jider u dimajnejn kulħadd. Jinħas fl-istati membri, jiena naf li hemm każijiet anke fil-pajis tiegħi fejn qed jintuża l-argument li l-Unjoni Ewropea mhijiex kompetenti f'dan il-qasam għaliex wieħed maħġ grazzja mal-għamla tal-proposta li ġejja mill-Unjoni. Dan staċertu ċertu punt huwa abbuż tas-setat tal-Parlamenti Nazzjonali fejn il-ġudizzju ta' sussidjarjetà jiġi użat għal anijiet differenti Is-sussidjarjetà tfisser l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea hija kompetenti biex tagħmel proposti f'dan is-settur iva jew le. U qed irid iwieġeb din il-mistoqsija fid-dawl ta' trattati. Imbagħad hemm il-prinċipju tal-proporzjonalità l-istrument li qed tipproponi l-Unjoni għal azzjoni f'dan il-qasam partikolari huwa l-aħjar strument biex jinkiseb lan mixtieq. Dawn huma żewġ naħat tal-evalwazzjoni tal-analiżi li du jagħmlu l-Parlamenti Nazzjonali irdu niċċaraw l-affarijiet magħhom. Għaliex kifet spiss jiġi użat bħala pretest meta wieħed sempliċement ma tkunx toġbu inizjattiva f'settur partikolari. Hemm bżonn ta' monitoraġġ ta' sustanza, il-Kummissjoni għandha dritt li tagħmel proposta ta' dan it-tip u l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom id-dritt li jilleġislaw f'dan is-settur dritt li ma jistax jitneħħa minn azzjoni ta' sussidjarjetà minn parlament ta' stat membru ma jistaw jagħmlu monitoraġġ dak li qed nagħmlu fil-proċess ta' leġiżlazzjoni tagħna u jistaw jagħmlu dan billi jitkellmu ma' rappreżentanti tal-Kunsill. Iġifieri il gvernijiet tal-istati membri rispettivi. Grazzi tassew, Sinjora Gressle. Grazzi. Grazzi tal-li Idda dikajtenna daqxej il ħin tijak illum. Il-Kumitat għal kontroll tal-Budget jishtiq ikun jaf kif t-garantixi servizz l-indipendenza ta' servizz għal awditjar il-prioritajiet dik kienet l-ewwel mistoqsija. T'ini mistoqsija ħa tintroduċi panel ta' reviżjoni tal-verifikar u ta' sigura li il-kollegi, kommissari, ħajġu mħedġa biex ma ngħidx imġela mħedġa jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kif suppost. Il-Kommissjoni għanda personal eccellenti, diġa sirt naf uħut minnom u jina impressionat, jina impressionat dawk il-personi li jaħdmu fis-servizz tal-auditjar. Huma persuni ta' kalibru kbir u jina zgur li ħajamlu biċċa xogħol eċċellenti fil-ġejjeni nista' niggarantixxi l-indipendenza kompleta tagħhom tas-servizz tal-awditjar jekk huma ma jkollhomx garanzija tal-indipendenza tagħhom huma ma jistgħux jaħdmu. Ħanamel ħilti biex nassigura li ħajkunu qegħdin jaraw l-eżitu, l-output Mżon dan jammont tal madwar 40% tal-ħidma, iżda irrit jizdiet, għax ek jista' itejje il-mod ta' kif aħna nagħmlu l-affarijiet, dan is-servizz tal-awditjar għandu jkun aktar indipendenti mill-direttur ġenerali, Irrit jkun jistgħu jagħmlu ħidmietom mod indipendenti biex ma jkunx hemm interferenza mal-ġudizzji tagħhom ma' rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jekk ikun hemm rakkomandazzjonijiet u jiġu adottati jew le, intom bħala Parlament Ewropew għandkom tkunu tistgħu taraw x'għamlet il-Kummissjoni bihom. Nittama li jekk ikompli jsir biex intom ikolkom aktar arfin dwar dak li qed isir. Iva, ħan ikkonsidra il-punti u fejn is-servizz tal-awditjar jagħmel rakkomandazzjoni jiena ħan issigura li il-personi jikkonformaw ma dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Isur Negresko. Grazzi. Sur Timmermans, il-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet huwa importanti nafu li qabel ma jtieħdu deċiżjonijiet hemm il-valutazzjoni tal-impatt li jitqis minn naħa tal kummissjoni il kummissjoni timpenja ruħa li tibbubblika l-linji gwida l-2015, waħda mill-affarijiet li ntqalet kellha x'taqsam ma' trasparenza. Kemm meta u kif dawn l-evalwazzjoni tal-impatt seħħu u kemm kienu indipendenti? Inti bħala Viċi President tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek x'inhi kif taħseb li nistgħu ntejbu t-teħid ta' deċiżjonijiet? Kif nistgħu nivvalutaw aħjar l-impatt? u kif jiġu miġbura d-dejta għal twetti mbagħad ta' proposti politiċi. Para membru parlamentari rumen nixtieq ngħid li trasparenza hija l-iktar ħaġa importanti, speċjalment għall-użu tal-fondi u tal subija ta' pajjiżi fiż-żona Schengen. Grazzi. Il-valutazzjoni tal-impatt min natura tagħha stess mhix l-ewwel impuls ta' burokrazija li trid ittejjeb id-dinja u toħroġ bi proposti mill-aqwa biex tikseb riżultati għaċ-ċittadini tagħha. U għalhekk billi nagħtu valutazzjoni tal-impatt, jekk nqis l-attenzjoni politika u rrida politika tiegħi għal dan niżgura li s-servizzi tal kummissjoni kunu jafu 100% li rridu jagħmlu l-almu tagħhom biex bekk ikollhom l-aqwa tip ta' valutazzjoni ta' impatt għal kwalinkwa tip ta' proposta. Imbagħad il-valutazzjoni ta' impatt ikun hemm reviżjoni għalija mill-vort tal-valutazzjoni u niżgura li dawn in-nies ikollhom is-saħħa u l-esperjenza biex ikollhom pariri bla tlaqliq, bla intoppi. Jiena rrit dejjem ikun hemm valutazzjoni u mbagħad ikun hemm skambju mal-kummissjoni. Rrit li l-approċċ jinbidel U jiena nemmen li billi kolla valutazzjoni tal-impatt taħjar billi kunem hemm iktar attenzjoni politika għaliha nistgħu waslu iktar riżultati. Jiena sħaqt bosta drabi li dak li tagħmel Kommissjoni hija mill-bidunet fi stadju fejn nkunu qegħdin infasslu l leġizlazzjoni neħtieġu nagħmlu aħjar fil-proċess kollu ta' taħit deċiżjonijiet fuq il-level tal-ewwel qari, tieni qari, x'jiġri fil-Kunsill, x'jiġri fil-Parlament, dan kollu irrid ikun hemm skrutinju tiegħu fir-rigward il-valutazzjoni tal-impatt. Għaliex ta' sikwit dak li għamel l-impatt negattiv, iktar negattiv fuq spallejn iċ-ċittadini tagħna huwa l-ħajja impossibbli għal kisba ta' pat tal-riżultati tangibli u dan komplika l-affarijiet anke l-istess natura tal-proposta. Għalhekk hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa l-proċess kollu ta' taħid ta' deċiżjonijiet għandna bżonn tliet istituzzjonijiet involuti fit-tfassil tal-liġi biex bekk ikun hemm valutazzjoni sħiħa tal-impatt. Ma jistax jitħalla kollox fuq spallejn il-Kummissjoni rridu l-Kunsillu l-Parlament involuti bisħiħ. Grazzi. Il-President. Grazzi l-aħħar mistoqsija Signora Gall. Anzi, s-sur Timmermans l-ewwel. Titwieġeb biż-żewġ minuti bħal kwalinkwa mistoqsija oħra ma tikollok ħames minuti biex tagħti d-diskors tal-luq tiegħek jekk tkun trid. U dan tkun tista' tieħ minnu fih wara l-tweġiba li tagħti l-mistoqsija ta' Sinjura Gall. L-ewwel Sinjura Gall jekk jogħġbok. Sinjur Timmermans, jiena kelli xieda ċara ta' każijiet serji ta' kazbir ta' drittijiet tal-bniedem anki għal minoranzi fil-waqt li l-Kummissjoni baqat bideja fuq zaqqa isu xej mu xejn. Jiena nittama li ma jkunx hemm kompromessi fuq il-drittijiet fundamentali jew drittijiet tal-bniedem dan jista' jseħ biss jekk ikun hemm affarijiet ibbażati fuq il-fatti u mhux fuq ajdut jew pressjoni ideoloġika jew ehm, artikli mill-gazzetti. Skont ir-riżultati ta' Marzu, fil-scoreboard fil tal ġustizzja l-Ungarija kienet fost il-medja tal-istati membri, kienet fost l-ewwel sitta, il-fiduċa żdiedet u kważi qrib il-klassifika ta' Franza. U għalhekk dan juri li l-fatti u analiżi oġġettiva jistgħu jagħtu stampa kompletament differenti anke fil-każ tal-Ungarija minn dak li qed jiġi ripetu darba wara l-oħra bla ġustifikazzjoni u bla ehm, bażi ta' xejn, kif ħadd iżgura li jkun hemm analiżi oġġettiva u indaqs daqs kwalinkwa pajjiż ieħor. Kif ħadd tagħmel mezz biex tħares il dawk li huma mkasbra inġustament? Grazzi. L-ar l-ikbar għadu għal promozzjoni ta' drittijiet fundamentali u tal-bniedem huwa dak li msejjaħlu uh, indifferenza jisu whataboutism ngħidlu jien U kell esperjenza ta' dan mal-kollega Russu Lavrov tiegħi meta tajt xi dwar is-sitwazzjoni ta' Russa. Imma xi ngħidu dwar fl-Olanda, xi ngħidu dwar dak fl-Olanda, xi dwar dik fl-Olanda. Din hija analoga għal kritika li titqis bħala mhux ġustifikata. L-unika rimedju għal dan huwa li ma jkollniex sitwazzjoni fejn ta' belħaq tiffoka biss fuq sitwazzjoni waħda f'pajjiż wieħed. Naħseb li l-unika mod kif nistgħu nipromovu id-drittijiet tal-bniedem u nsaħħu d-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea huwa li nkunu imparzjali totalment tas-sitwazzjoni tal-Istat membru soġġett għal skrutinju. Jien nemmen irrid inħarsu lejn il-fatti ċari u tondi dan għattu anke fir-rigward il-Prim Ministru Orban kif tilkom qabel għalla ħares kelli noqgħod nara u nifli u narbel kwalinkwa parola li kelma li għajt eh, il-Prim Ministru Orban għax kiku għanna sada, imma irridu nanalizzaw l-affarijiet skont il-mertu tal-kas, skont l-elementi tal-ċittadini, skont l-izviluppi legali, skont il-situazzjoni attwali fis soċjetà nitkelmu mal-NGOs, nitkelmu mal-membri tal-istampa, un-bat kun smajt l-istampa kollha mhux qampina waħda. Qatt ma jista' jkun hemm skuża u tajt e-, ejja f'pajjiżi u tara differenti imma f'pajjiżi ieħor l-affarijiet huma qar, le aħna aħna analizzaw l-affarijiet kollha skont il-merti każ b'każ. Dik l-unika protezzjoni li jkollok biex ma jkollemx kritika li tuża standards doppi. Minkejja dan ħajkollok kritika ta' standards doppji dejjem ħajġri jekk tagħmel x'tagħmel, imma tittiżgura li din il-kritika ma tkunx ġustifikata u li blazzjonijiet tiegħek tkun tistaturi li inti ma kontx f'sitwazzjoni ta' standards doppi.